Uh, good morning everybody. Bonġu lil kulħadd. Jekk jista' jkun għodu bil-qeda ħanibdew għax għanna agenda illum illi hija ta' sfida għaċċer uh, għax hemm ħafna kellima. Natikom merħba il-koll, eh, nixtieq li l-nies li qegħdin fuq wara tal-kamra joqogħdu bil-qiegħda, ħalli nibdew bix-xogħol tagħna. Ma tistawx tisimawni qed jistaqsi il-President. Hemm l-interpretazzjoni eh, sa fejna fien fil-lingwi kollha sa fejna fien. Eh, fil-lingwi kollha li uh, nistgħu nużaw, ġifiri intom tistaw tużaw il-headphones u tażlu li ma lingwa tridu. Eh, nixtieq għalhekk ukoll nilqa lill interpreti intihom merħba għandna program intensiv ħafna illum. Mela nil-akomaw minn qalbi fisem il-Komitat Imko u fisem il-Parlament Ewropew għal dan is-smieħ tagħna ta' dalodu. Dan huwa it-tieni smieħ illi kenna f'dawn is-sentejn fuq l-standards. Naħseb ħafna minnkom eh, kontu għaw ukoll meta ħarisna li l-istrateġija importanti tal-standards u konna din ħerqanin nistennow din il-proposta minnaħa tal-Komissjoni Ewropea li qed taġġorna il-qafas ta' standards Ewropej. Aħna llum qegħdin hawnhekk biex naraw id-dettalji ta' din il-proposta u għalhekk eh, jiena nilqa hawnhekk eh, l viċi President eh, u hija rapporter ukoll l-Onorevoli Lara Kumi li qed taħdem fuq dan il-programm ta' l-standards qed naraw ukoll il shadow rapporters il-Sinjura Xarda Mowza, Cooling u oħrajn u Eh, nilqaw kol l-onorevoli Girek li qed jagħmel ukoll eh, eh, opinjoni mill-Kumitat tal-Industrija u għan opinjoni oħra mill-Kumitat tal-Kummerċ. Ħajkonna u koll parti ta' sezzjoni ta' dalodu dedikata għal situazzjoni fuq livell internazzjonali illum edin tisimawna u kol minn fuq l-internet nafu li anka fis smieħa li kenna ta' qabel kienem u kol persuni li jaħdmu f'dan il-qasam minn madwar id-dinja li kienu edin jarawna u jisimawna minn fuq l-internet għalhekk jiena nati merħba lil daw kolla illi edin isegwuna minn fuq l-internet u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi jagħtu l-kontribut tagħhom fuq l istandards minn għalija hemm xi eh, aktar minn mittel fruħi huma interessati f'din il-proposta. Jiena lek niftaħ il-seduta u ħanati il-mikrofon il sul Greku sur Prost u eh, nixtieq eh, nilqa' ukoll lil rappresentanti tal-Kummissjoni għanna Sur Daniel Kalea Crespo għawek fost oħrajn u anka il-Sinjura Elena Santiago. Ħana dilkom il-mikrofonu biex niftħu is-sezzjoni U l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid biex nagħti merħba lil uh, mistiedna distinti li hawnhekk l qed nixtieq nirringrazzjakom tal prezentazzjonijiet li intom issibuhom ukoll fil-PEX hemm ukoll il-biografija tal-kellima u għalhekk missa noqgħod ngħaddi eh, għal dettalji dwar eh, il-profil uh, tal-kellima. Nistiden lilkom illi tħarsu lejn il-dokumenti uh, li għandkom għandkom fil-pakket. Nixtieq infakkarkom ukoll biex iżommu mal-ħin eh, tagħkom ħalli nkunu nistgħu nisimgħu lil kulħadd. Għalek ħanibdow billi nisimaw l lara tiftaħ il-diskussjoni. Grazzi Marko, nixtieq nagħti merħba lil kulħadd, ngħid bonġu l kulħadd, kuntenta ħafna li qiegħda hawnhekk għal dan is-smieħ importanti nixtieq nirringrazzja minn qabel lil kull wieħed minnkom tal-li qegħdin hawnhekk u anke tal-kontribut importanti tagħkom illi ħadd għamlu matul dan is-smieħ. Kif fakkar il-President din hija t-tieni darba li għandna dan is-smieħ Eh, kenna anka l-kollega Kozuznik li eh, għamel xol fuq dan imma ħna provaw namlu għalin tejbu dak li tiġa sar fil-rapport ta' inizjattiva dan ismiħ u okkażjoni għalija illi nuri l-importanza eh, ta' din ta' dan l-istudju ta' dan il-proposta minħabba li huwa regolament importanti ħafna delikat utli u għanna bżon il-kontribut ta' kulħadd biex nimxu fit triq it-tajba kemm għal-konsumaturi kif ukoll għall-industrija għalhekk din l-okkażjoni hija Eh, Momentu kol ta' demokrazija għolja għax il-politika kif nejxajjien kull-jum u anka kif jiexuwa ħafna mill-kollegi tijaj titkun emmek servizz ta' ċittadini u anka tal-industrija u anka għas-soċieta ċivili. U għalek li aħna għazilna il-poster eh, Eh, illi għandu x'jaqsam ma l-attività ta' kuljum tagħna il-kol din il-laqa ħat ippermettilna niddiskutu flimkien, ħan niddiskutu zgura b'mod utli u nispera li permezz tal-istruttura li aħna qegħdin nipproponu nkunu nistgħu nħarsu lejn l-aspetti kollha u hekk ikollna stampa kompleta ta' dan il-proċess ta' standardizzazzjoni anka li kun tajjeb għal daw kollha interessati u biex intejbu kol is-sistema il-xogħol ovvjament mhux qed jibda llum, tiġà għamilna xogħol importanti, ksibna wkoll eh, passa importanti min-naħa tal-Parlament permezz tal-rapport ta' inizjattiva li ġie adottat f'Ottubru li għadda eh, grazzi għal Edward Kozuznik li kien ir-rapporter u anka anka grazzi għax shadow rapporters illi aħna dejjem ħdimna magħhom u Eh, ħdimna b'mod konkret u ċar jiena kuntenta u koll illi it-tim issa eh, jiproponi shadow rapporters illi ħajkunu hawnhekk għattini darba biex jiffaċilitawlna x-xogħol għax jafu id-dinamika x'inhi u l-affarijiet x'inhuma eh, jiena nixtieq illi naħdem mill-qrib b'kollaborazzjoni mill rip magħkom kollha Eh, intom illi tirrappreżentaw il-gruppi politiċi differenti u anka il-dinamika differenti. Dan huwa importanti ħafna biex bekk eh, kulħadd jaqsam dak li għaf u naslu għal plenarja eh, għal riżultat li jkun sodisfaċenti għal kulħadd. Nixtieq ngħid li sodisfatta li l-Kummissjoni meta faslet il-pakket ta' revizjoni ta' din l-istandardizzazzjoni żamet f'moħħa u kol ħafna mill-proposti li tiġa mexxa il-Parlament u dan huwa xi ħaġa ta' gburija għalija u għal kollegi issa x-xogħol tagħna huwa li naraw dawk l-aspetti li jistgħu itejbu il-proposta tal-Kummissjoni diġà qed nitilqu minn punt eh, ta' tluq importanti imma huwa wkoll importanti li nimplementaw l-affarijiet irrid ikonna approċċ pragmatiku konkret li jippermettilna naraw il-miżuri individwali biex nifaċilitaw l-affarijiet u l-affarijiet li nagħmlu jkunu ta' kwalità għolja. Il-regoli il regoli tal standardizzazzjoni Ewropea huma importanti immens kulħadd jaf b'dan u din ir-reviżjoni illum għandha aktar important, importanza minħabba din il-kriżi ekonomika li għaddejjin minna lek rridu nkunu veloċi imma fl-istess waqt rridu nippruvaw nilħu l-anijiet tagħna ħafna ċari dawk tal-konsumaturi u tal-industrija. Is-suq intern għandu bżonn ikun għandhom bżonn jitneħħolu l-ostakoli kollha u jiġi stimulat ukoll għax eh, il-simplifikazzjoni titkun ma'uda u koll. Ma proposti għal kabbir rajni din fl-Small Business Act u Single Market Act u anka l-istessanijiet edin f'dan ir-rapport is-sistema eh, ta' standardizzazzjoni Ewropea tkun ta' livell oli bizzejje tal-ħtiġijiet tal-industri Ewropej trid tkun ukoll veloċi, timxi ma' żminijiet, trid tkun allineati u konformi u anka tikkonforma mal-bidliet teknoloġiċi. Min issa noqgħod nidħol fid-dettall ħankun fil-qosor ħajkolli eh, żmien u kif jgħidu għax ma nixtieqx nieħu il-ħin tal-kellima l-oħra u huwa għalhekk nixtieq eh, nieħu l-istedina tal-President eh, veru hemm bżonn illi intom ikolkom biżejjed ħin biex tagħtu il-kontribut tagħkom. Nixtieq nirringrazzjakom u ngħidilkom bon lavoro il-ħidma it-tajba. Well, thank you very much indeed. Grazie ħafna. Mela, aħna rridu nagħtu eżempju tajjeb, jgħid il-President, ġifiri nżommu mal-ħin ħan stiden l-sur Girek u eh, l-sur Prus biex huma wkoll jaddu il-kummenti tagħhom għal ftit minuti qabel ma jibdew il-kellima l-oħra l-mistiedna tagħna. Imbagħad intom ikolkom iċ-ċans tistaqsu ktar il-qudiem il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjuri, President, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzakom tal-istidintuni hawnhekk biex nirrappreżenta il-kumitat itre illi eh, tifoka fuq l-industrija illum mingħajr l-istandardizzazzjoni l-industrija ma tistax teżisti. E, meta nifukaw fuq il-kwalità u l-proċessi dan irid isir e, biex nersqu lej standardizzazzjoni dan kollu huwa importanti u neċessarju għal ħarsin tal-konsumatur u anka minħabba aspetti tas-saħħa. L-standards huma bbażati fuq prassi tajba u anka fuq ruoli demokratiċi illi seħu permezz ta' bejn il-partijiet kollha involuti il-proċess ħafna ġabi juħu sena jew eh, senta jew tlieta ġifiri eh, kultant ikun diffiċli wieħed iżomm ma' żminijiet eh, fir rigward tan nano teknoloġija u it il-teknoloġija tal-komunikazzjoni u teknoloġiji oħra l-bidli tisiru b'mod veloċi u anka jkun hemm konflitti fis-suq fir-rigward tal-interoperabilità l-ostakoli bejn is-seba u 20 pajisat membru eh, huma xi ħaġa li rridu inneħħuha. Jiġifieri ma nix nużaw iżejjed l-istandards nazzjonali huwa importanti illi aħna naħdmu biex ikonna dawn l-istandards armonizzati biex bekk prodotti li qegħdin fuq is-suq fi stat membru ikunu aċċessibbli wkoll fi stati membri oħra kifet il-proċeduri demokratiċi u trasparenza huma importanti imment għax irid ikun hemm il-kunsens il-qbil bejn il-partijiet kollha li huwa diffiċli biex jinkiseb jista' ifisser ukoll illi kumpaniji żgħar li ma tantx għandhom flus li huma żgħar jew medji jitħallew fil-ġemp u l-aċċess tagħhom għas-suq ikun limitat u għalhekk l-standards Ewropej Eh, jistaw iwaslu għal suq li huwa aktar ċivili fejn l-ispejjeż jitnaqsu biex bekk il-kompetizzjoni tiżdieta. Fir-rigward tal-makkinarju, tal-industrija eh, eh, tal-kimika, tal-farmaceutika, tal-kostruzzjoni. Eh, din kollha għandha rwol sinifikanti fl-Ewropa u dan ifisser illi ikun hemm ukoll id lokalizzazzjoni tal-produzzjoni fl-Ewropa. Fl-opinjoni tiegħi li nibdow ix-xogħol fuq livell essenzjali huwa xi ħaġa ta' sinifikat għolja, speċjalment jekk dan jiġi min-naħa tal-Kummissjoni. Eh, aħna hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu li x-xogħol għandu joħroġ minn xi post ċentralizzat imma għandu kollu rwol fis-suq. nishti eh, nixtieq ngħid illi l-istandardizzazzjoni għandha tinkludi l-organizzazzjonijiet kollha tal-istandards biex bekk inżidu il-kompetizzjoni u eh, nħilsu, natu l-libertà l-potenzjal u l kompetizzjoni dejjem aħjar. E, barra mill-standardizzazzjoni sistema tal-brevetti u kolija ta' importanza u din isa fil-fatta waħda minn par ta' tal-istess organizmu. Iġifiri, huwa eh, importanti li l-Komissjoni u l-Parlament jaħdmu fuq dawn iż-żewġ aspetti. Jiddispjaċini jekk tkellimt eh, eh, veloċità żejda jgħid il-kellimi. Kont ċar ħafna u l-interpretazzjoni hija eċċellenti jgħid il-Presidenta. Issa sur Prosta. Iva, President nishtiq nirringrazzja lil komitat u lir rapporter tal-istednuni għawek illum biex nitkellem f'dan is-smieħa. Pala l-Viċi President tal-Opinjoni fuq il-proposta tal-Kummissjoni tal-Istandardizzazzjoni Ewropea din għandha effett fuq il-kompetittività Ewropea fil-kummerċ internazzjonali u nispera li aħna nkunu nistgħu anka nikkoperaw bejnietna f'dawn iż-żewġ kumitati l-intre u inta. Jiena ħan iltaqa' mar rapporter biex ikonna konsistenza bejn l-opinjonijiet tagħna. Nixtieq nirringrazzja l kummissjoni tal-proposta tagħha illi hija sodisfaċenti minn ħafna aspetti, però għad baqa xisir fir rigward tal-kummerċ internazzjonali għax bil kem jissemma f'dan f'din il-proposta baqa tlet toqsma li rjat isir xogħol e, fihom fir rigward tal-konsorzja flaj tisi l-użu u koll tal-prinċipji tal-WTO fl ispeċifikazzjoni tal-standards u it-tielet l-standards Ewropej fuq is-suq internazzjonali biex aħna nkunu nipaw fir-rwol ta' leaders. il kummissjoni fit-tekst tagħha qed tipprova s-saħħa il-leġittimità tagħha. il kummissjoni qed tipproponi illi eh, l-ispeċifikazzjoni li eh, jiġu adottati mill-forom minn konsorzja u li jilħu il-kriterji fit-tini għannes jiġu eh, rikonoxxuti din hija aktar flessibli mill-proċess ta' standardizzazzjoni attwali u ħajinkoraġġixxi lil kumpaniji kbar biex huma stessa permezz l konsorzja u l-fora joħorġu b'dawn l-istandardizzazzjoni l-affarijiet. Pero dan jista' jwassal ukoll illi l-organizzazzjonijiet tal-ambjent ta' soċjetà ċivili u SMI sitwarbu fil-ġemp u joħolqu ukoll zbilanċ fil-kompetittività fuq livell Ewropa u ikonna problemi wkoll biex l-SMEs japplikaw dawn l-standards. Iġifiri, jekk kumpaniji kbar li forsi hawn rappreżentanti tagħhom fil, um, f'din il-kamra dawn jekk joħolqu l-standards huma ħajimponu u mbagħad l-standards tagħhom fuq kumpaniji zara u l-awtoritajiet Ewropej koll ħajsibu illi ħajkun hemm kumpaniji kbar barrani li qegħdin jimponu l istandard tagħhom fuqhom għal kem hemm ukoll referenza għal WTO fil-premessi dawn huma koperti biss mit-tieni għan-nies fejn qed nitkellmu dwar l-standards tekniċi għall ICT għal eh, fora u l-konsorzja għalhekk hemm żewġ problemi għalfejn il-Kummissjoni tħoss li l-qasam tal-ICT għandu jkun soġġett għal xi deroga għalfejn tħoss li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jintarfu bħala standards standards fihom infushom fl-ICT. Din ħatoħloq problema ta' mm, eh, żewġ veloċitajiet eh, fis sistemi ta' standardizzazzjoni. U jiena ma nistax nifhem għalfejn m'hemmx il-kriterji kollha fil-tieni għannes. X'inhija l-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni għalfejn għamlet din l-għażla. Imbagħad għalkemm fil-komunikazzjoni issemmija din il-ħaġa, il-Kummissjoni mhijiex qed tenfasizza fuq l-użu tal-istandards Ewropej fis-suq internazzjonali anka hemm l-użu eh, hemm referenza l-użu ta' lingwi li mhumiex Ewropej dan huwa importanti biex bekk l istandards tagħna joħorġu anka fis-suq dinji u jkunu jistgħu jintużaw fuq livell dinji il-diskussjonijiet bilaterali huma wkoll importanti immens u dawn naħseb illi ħaj waslu għal riżultati. Imma rridu noqogħdu attentu wkoll biex ma jkunx hemm Eh, problemi fir rigward ta' per eżempju l-relazzjoniet internazzjonali ma' l-Istati Uniti u anka ma' ċina hemm bżonn li jkun hemm riżorsi biex l-esperti tagħna imorru anka fiċ-Ċina u f'dawn il-pajjiżi. L-istess fir rigward ta' proġetti ma' Russja. Issa fir rigward ta' dak li sar fil-żmien il-konsultazzjoni fl-2010 minnaħa tal-Kommissjoni għal tenders li l-kumpaniji um, li huma barra mill-Unjoni l unjoni Ewropea bħal pereżempju organizzazzjonijiet Ċiniżi u Amerikani biex jabbozzaw standards fuq livell Ewropew. Issa middera il-Kummissjoni din l-idea qiegħda eh, twarraba u jiena kuntent eh, b'dan għax jiena inħoss li għandhom ikunu biss organizzazzjonijiet Ewropej illi joħolqu l-standards Ewropej biex bekk ikonna koerenza u rridu nqodu attenti wkoll illi nirrispettaw il-regoli tal-WTO. Grazzi ħafna jgħid il-President tal-perspettiva tiegħek tal-kumitat tiegħek u anka nħoss illi dak li semmejt dwar l-ispeċifikazzjonijiet Eh, eh, inti se eh, jissamu aktar il-qudiem waqt il-mistoqsijiet. Aħna qegħdin fil-bidu ta' din il-laqa u għalhekk nixtiequ illi nadu il-mikrofonu illi l-kommissjoni li jina introduċejt aktar kmini hawnhekk il-MS Nura Brinkman u eh, kollega oħra nixtieq eh, nagħti merba lil eh, sur Daniel Kalea Crespo li huwa il-DG tal-intrapriża u l-industrija. Daniel, għandek il-mikrofon għal ħames minuti. Grazie President, eżis membri, sinjuri. Jina grat ħafna l-Parlament Ewropew u l-Kumitat imko b'mod partikolari tal organizza l-avveniment tal-lum illi jagħti lill partijiet interessati l-opportunità illi jsemmaw leħinhom fuq kwistjoni hekk importanti. Ir-rwol tal-istandardizzazzjoni Ewropea fit tħaddin tal-kompetitività. L-ewwel nett nixtieq nitlob skuża fisem il-Viċi President Tajani għaliex huwa xtaq ikun preżenti hawnhekk illum. Sfortunatament bħalissa għaddejja il-laqa kulleġġali tal-Kummissjoni huwa kellu jkun prezenti f'din il laqgħa li ser jiddiskutu kwistjonijiet importanti immens illum. Jiena nixtieq nibda billi nisħaq kif qalu l kellima ta' qabli illi l-istandardizzazzjoni hija waħda mill-elementi ewlenin illi fuqhom hija msejsa l-ekonomija Ewropea, l-kooperazzjoni fost l-industrija, l-utenti, l-awtoritajiet pubbliċi u l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni Ewropea fit-tfassil tal-standards huma taw il-kontribut tagħhom għal waħda mill-ikbar kisbiet ta' l-Ewropa, il-binja tal-suq uniku ta' 500 miljun konsumaturi. L-standards għandhom rwol ewlieni fit-titjib tal-kompetitività tal-intrapriżi Ewropea u ma jgħinu lil dawk l-intrapriżi biex ikollhom aċċess għas-swieq globalizzati tal-lum kemm fiħdan l-Ewropa u madwar id-dinja u jiżguraw li jkun hemm l-interoperabilità li hija importanti għall promozzjoni tal-kompetittività u għall iżvilupp ta' prodotti u servizzi ġodda. Jiena fl-interventi tiegħi se nirreferi wkoll għall irwol ewlieni tal-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju l-SMEs. Tafu li jiena invijata tal smes għall dan il-Kummissjoni u għall-extenders għall-SMEs biex huma jkunu jistgħu jattiraw il-konsumaturi naqsu r-riskju u jżidu il-fiduċja u s-sodisfazzjon. U dan kollu jiftaħ is-swieq u jiġġenera l-beħ. Preċiżament minħabba dan, preċiżament minħabba l-importanza tal-istandardizzazzjoni, aħna neħtieġu nimmodernizzaw u nadattaw is-sistema tagħna għall sfidi kompetittivi li għandna qudiemna, l-ekonomija globalizzata, l-ħtieġa għal żvilupp sostenibbli u l-konverġenza tat teknoloġiji. L-istandardizzazzjoni Ewropea titwieġeb għal ħtiġijiet għal rekwiżiti tal-imsieħba ewlenin tagħha. U aħna rridu nkomplu nistinkaw biex nirrappreżentaw aħjar dawn l-interessi. U dan jinsab wara l-pakket ta' standardizzazzjoni illi ġie adottat mill-Kummissjoni fil-bidu ta' Ġunju. U għalhekk aħna natu daqshekk importanza għal dan ismih u għal din l-opportunità illi nisħu dwar uħut mill-fatturi ewlenin. L-ewwel net, il-filosofija. Il-filosofija wara dan il-pakket hija li fid-deċenju li ġej l-istandardizzazzjoni Ewropea ser ikollha rwol aktar importanti għaliex aħna rridu nappoġġaw l-istrateġija Ewropa 2020 għal promozzjoni ta' tkabbir għaqli sostenibbli u inklusiv l-istandardizzazzjoni hija koperta minn ħafna mill-inizjattivi ta' prominenza tal-Unjoni Ewropea 2020. L-Aġenda Digitali, l-Politika Strutturali, l-Unjoni ta' Innovazzjoni, hemmhekk ser ikun hemm rwol ewlieni jekk aħna rridu fl-10 snin li ġejjin nilħu l-għanijiet tagħna. Huwa wkoll element kritiku fiħdan l-att dwar is-suq uniku. Huwa identifikat bħala qasam ewlieni U il-pakket tagħna irridu narawh bħala pakket sħiħ għandna komunikazzjoni li tistabilixxi l-istrateġija u għandna proposta għal regolament dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea. It-tieni punt. Il-pakket ser ikun evoluzzjoni, mhux revoluzzjoni. L-istandardizzazzjoni diġà irnexxiet u aħna irridu intejbuha, irridu nimmodernizzawha. Iżda, aħna ma rridux nibdlu dak li diġa qed jaħdem sew tal-imot illi l-affarijiet jeżinu, jekk qed jaħdmu tajjeb, ejjew nħalluhom jaħdmu tajjeb. Irridu nimmodernizzaw, nagħmlu riformi, imma l-standards ser jibqgħu dokumenti volontarji, is-sistema ta' standardizzazzjoni ser tibqa' amministrata minn tliet organizzazzjonijiet indipendenti u privati. Ċen ċenelek u etzi u il-prinċipju ser jibqa l-istess. Iżda, aħna ser nissimplifikaw il-qafas leġislattiv attwali. Regolament uniku ser jaqat id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-87 u id-deċiżjoni dwar l-finanzjar u id-direttiva. Issa, tlet tekst ser jiġu simplifikati f'regolament wieħed bażi legali aktar b'saħħitha aħna ser nindirizzaw xi nuqqasijiet illi identifikajnihom fis-sistema attwali. Ser nirreferi għal sitta minn dawn. L-ewwel net il-veloċità. Issa ser nipprova nħaffef għaliex il-President qed jgħid li rrid inħaffef. Aħna rridu naqsu il-ħin medju biex niżviluppaw l-standards. Nistgħu nagħmlu aħjar, nistgħu nagħmlu aħjar mingħajr ma nitilfu il-kwalità. l il kwalità U dan irridu namluħ għaliex irridu nlaħqu ma l-iżviluppi fit-teknoloġija. L-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni ser jiġu mitluba biex eh, jaġlu aktar. Iżda aħna ser naqblu magħhom ukoll dwar program ta' ħidma jħares il-qoddim biex nkunu nistgħu nidentifikaw il-kwistjoni ta' l L-appoġġ finanzjarju ser jiġi użad biex inkomplu niksbu aktar titjib fil-prestazzjoni huwa meħtieġ illi il-veloċità tal-iżvilupp fl-standards tiżdied mingħajr ma nitilfu mill-kwalità. It-tieni qasam, innovazzjoni. Irridu nsaħħu ir-rabta bejn l-istandardizzazzjoni u ir-riċerka. Dan għandu jinkludi rwol aħjar tal-ċentru ta' riċerka konġut tal-Kummissjoni. It-tielet net li rridu nżaw l-standards biex nindirizzaw sfidi soċjali, il-protezzjoni tal-konsumaturi, intejbu l-aċċessibilità għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità, it-tibdil fil-klima. Hemm bżonn ta' standardizzazzjoni effiċenti u li tħares il qudiem nistgħu nagħmlu differenza ir-raba' qasam, l-inklusività. Illum ir-realtà hija li mhux l-SMEs kollha, mhux il-partijiet kollha interessati fi dan is-soċjetà huma rappreżentati kif għandhom ikunu rappreżentati fil-proċess. Dan irid jittejjeb il-Kummissjoni ser tagħti appoġġ sistematiku għas-sem tal-SMEs u partijiet interessati oħra fih dan standardizzazzjoni Ewropea u ser titlob lill istati membri l-ESOs u l-entitajiet nazzjonali ta' standardizzazzjoni biex jiġi żgurat il-ħtiġijiet tal-partijiet kollha interessati jiġu moqdija. Għanna is-servizzi dan huwa importanti immens. L-ekonomija Ewropea qed issir dejjem aktar tiddependi fuq is-servizzi u din ix-xejra ma rajnijiex fil standardizzazzjoni. Aħna għandna lan illi nużaw standardizzazzjoni mexxija mis-suq biex nappoġġaw is-suq uniku għas-servizzi bl-istess mod ta' kif dan jappoġġa is-suq uniku għal prodotti. L-istandardizzazzjoni tal-ICT u l-interoperabilità, is-sitt suġġett. L-ICT tolqot il-ħajja ta' kulħadd iżda l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mhumiex imħejjija mill-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standardizzazzjoni. Il-fora Ewropej u l-konsorzji jipreparaw speċifikazzjonijiet tagħhom skont il-WTO u l-Kummissjoni trid tuża l-ħidma tagħhom biex tiżgura l-interoperabilità. Dan huwa importanti għal e-health, għal aċċessibilità, għal e-government u għat trasport intelligenti. Ir-regolament ser waqaf sistema wkoll biex ċertu standards tal-ICT ikun hemm referenza għalihom fix-xiri pubbliku u l-Kummissjoni ser tistaqsi l ISOs e u koll biex tejjeb il-kooperazzjoni tagħha mal-fora u l-konsorzja fl-aħħar u mhux l-inqas u ser nagħlaq President. Grazzi tal-li qed tippermetti li nkompli il-wol tal-standards fi swieq globali maħniex nitraskuraw dan l-element. Irrid inkun ċara hawnhekk. L-standards huma kritiċi għall-industrija Ewropea huma jneħħu xkil tekniċi u jespandu l-kummerċ globali. L-Ewropa tappoġġa il-standards internazzjonali u aħna ser inkomplu intejbu r wol proattiv tagħna f'entitajiet bħala ISO, IEC e u ITU. Iżda, is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea tittiġi wkoll promossa madwar id-dinja permezz ta' kooperazzjoni ulterjuri u koll inizjattivi ta' assistenza teknika. il kommissjoni ser tappoġġa u naflew xi tħassib hawnhekk għandna ser nappoġġaw lill-esperti ta' standardizzazzjoni f'ċertu pajjiżi u kol ser ikonna taħdidiet mal-imsieħba tagħna, taħdidiet strateġiċi. Nhar it-tnejn mal-Istati Uniti għandna tek. Ser ikun hemm żviluppi importanti biex nibnu pontijiet bejn is-sistema Amerikana u dik Ewropea. Iżda ir naħdmu wkoll ġewwa ċina fir-Russja, fil-Ġappun, fl-Indja u fil-Brażil. Kif ukoll flimkien mal-viċinat Ewropew. U għalek biex nikkonkludi jena provajt nisħaq dwar l-elementi ewlenin din hija lista ta' ambizzjonijiet ambizzjuża Iżda għanna kompiti komuni hawnhekk. Il-partijiet interessati fl-imkien mal-Komissjoni għandhom rwol importanti fil-proċess ta' standardizzazzjoni u aħna minnant il-Parlament Ewropew minnant il-Kunsil tal-Ministri edin nistaqsu għal diskussjoni tajba bir-reqqa dwar dan il-pakket u aħna nixtiequ illi nkunu f'pożizzjoni fejn namlu ħafna progress matul il-presidenza Daniża nixtiequ nirringrazzjaw lil dik Pollakka tal-ħidma eċċellenti tagħha u aħna nemnu illi għal bidu tal-2013 jista' jkun possibbli li jkollna proċess ta' standardizzazzjoni importanti, irriformat, immodernizzat fadlinna ħafna x'namlu, l-avveniment tal-lum huwa pass importanti ħafna f'din id-direzzjoni, aħna ninsabu ħerqana biex nisimgħu l-opinjoni tagħkom. Grazzi tal-attenzjoni u nixtieq illi jkollna smieħ ta' suċċess. Grazzi ta' sew. Grazzi. Daniel, inti tkellim dwar il-ħames punti tiegħek Kondi diġa wasal erba' minuti jina ħassajt li kellna eh, nisimgħuhom kollha. Waqfa stajjeb għad-diskussjoni tagħna llum u tagħmlu nkopruhom kollha. Grazzi tal-impenn personali tiegħek u wkoll grazzi lill-Kumissarju Tajani. Daniel Kalleja qal illi l-ewwel qan tal-pakket kien illi nħaffu il-proċess mingħajr ma naqsu l-kwalità. U din ser tkun l-ewwel tema għas-setta interventi tagħna llum. Jiena ser nistieden l-ewwel kellim huwa xi ħadd li jinsab fil-qofol ta' dan il-proċess. Elena Santiago, spist tkun hawnhekk, Direttur Ġenerali tal-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni għal sen u senelek. Ma nistax natik doppju ta' ħin imma ser ikollok sit minuti bħal kulħadd. Hekk jogħġbok. Grazzi President. Jiena l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lilkom tal-li tal-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea l-opportunità illi titkellem dwar x'namlu, kif namlu l-affarijiet u tal-li wkoll dan huwa punt importanti fuq l-aġenda tagħkom. Standards huma kull imkien, anke jekk ma tistgħux tarawhom, imma jiena nista' ngħidilkom illi kieku ma kienux hemmhekk aħna ma konniex nkunu għada tajba daqs kif ninsabu llum. Se nipprova naġġel minn ma għas il-kwalità tal-prezentazzjoni tiegħi. Din hija xi ħaġa li dejjem nippruvaw nagħmlu aħna meta nipproduċu standards Ewropej. Il-punti tal-prezentazzjoni tiegħi huma erba' punti. Irridu nqisu il-veloċità, fil-proċess ta' standardizzazzjoni dan huwa marbut ma' kull settur, ma' ħtiġijiet ta' kull settur, kull settur għandu ħtiġijiet speċifiċi fil-kapacità u kemm huma lest il-partijiet interessati illi jaslu għal konsens. U għalhekk il-veloċità m'għandix tkun għan, il-veloċità weħida. Irdu nkunu wkoll Irridu naġixxu fil-waqt skont is-suq. Waħda mir-rikjesti li sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea tixtieq tagħmel hija illi ma nissakrifikawx il-kwalità u l-internazzjonalizzazzjoni tal-ħeffa tal-veloċità. Aħna rridu inżommu relevanza tas-suq. Irridu inżommu is-settur privat ukoll illi jibqa' attirat lejn is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea. Irridu irridu jaħdmu magħna għaliex iridu jikontribwixxu għall ħidma li aħna nagħmlu. Ovvjament aħna pożittivi wkoll u nixtieq nagħmlu xi proposti biex nissemplifikaw u narfu lil dawk illi jridu jimpenjaw ruħom f'din is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea għaliex nifhmu li xi drabi il-proċessi u l-proċeduri jistgħu jkunu komplikati mhux ħażin. Ser naġġel, għandna żewġ eżempji dwar eh, il-time frame medju ta' setturi differenti fil-ksib ta' riżultati tal-standards Ewropej. Tistaw taraw illi xi setturi jaġlu għaliex iridu li kollhom standards malajr fis-suq tagħhom, xi setturi oħra jippreferu l-istabilità, iċ-ċertezza meta huma jippubblikaw standard Ewropej. Eżempju tajjeb ħafna wkoll huwa illi aħna naqqasna b'mod drammatiku il-ħin tal-proċess tal-standards Ewropej. Fl-aħħar 5 sa 6 snin, dawn l-aħħar 5 sa 6 snin, u rridu nqisu wkoll id-diverġenzi kollha. Ma nistgħux niproduċu standards Ewropej illi mhux ser jaslu fix-xena internazzjonali għal xi raġuni, forsi leġislattiva, forsi għax m'hemmx ħtieġa ta' internazjonalizzazzjoni dawn jiġu preparati bl-istess mod, fl-istess ħin ma l-standards internazzjonali. Il-time frame għal dan huwa xi ftit differenti, dan jiddependi fuq dak li aħna nippruvaw niksbu. Il-kwalità u il-veloċità. Jina nishtiq nitkellem dwar ir-rikjesta li rċevejna u smajna dal-għodom nant il-Kommissjoni. Għanna bosta rikjesti l ewwel net irridu nizguraw illi aħna nappoġġaw il-kompetittività tal-industrija Ewropea u kol illi konna aċċess għas-suq globali għanna tal-boħra, iġifiri l-standards Ewropej irridu jirrappreżentaw l-interess ta' kull kategorija ta' partijiet interessati talba oħra b'saħħitha li għandna f'dan il-proċess ta' modernizzar hija illi l-partijiet kollha interessati jridu jieħdu sem fil-proċess ta' tfassil ta' standards u dan iridu naqduh mal-kwalità u mal-veloċità. L-organizzazzjonijiet ta', standardizzazzjoni Ewropej ċennu ċenelek mod partikolari għandhom impenn kbir mal-standards internazzjonali aħna għanna konsultazzjoni nazjonali u għalhekk l-standards tagħna jippruvaw ta' bilħaq jiksbu il-partijiet kollha interessati u ma jridu jkunu jridu kollhom ir-rieda illi jieħdu sem u għalhekk jien aħna nsemmu din ir-rieda u jridu kollhom l-arfin disponibbli wkoll. Għandna proċess illi japprova l-standards permezz ta' kunsens u dan beda jaħdem dwar l-edukazzjoni fir-rigward tal-istandardizzazzjoni. Punt importanti għas sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea hija relevanza tas-suq irridu niggarantixxu li l-standards tagħna jirriflettu l-state of the art. Irridu nibqgħu attrajenti għall-operaturi tas-suq. Jekk aħna ma nkunux attrajenti, mela allura flok insaħħu is-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea aħna ser nagħmluha aktar dajfa, dejjem aktar dajfa. IENS jiġu sviluppati u użati mis-settur privat u ma rridux ninsew min ser ikun qed japplika l-standards Ewropej. Xi ċifri, is-settur privat għandu 95% tal-ispejjeż tas-sistemi u wkoll huwa jagħti 99% tal-arfin aġġornat. Il-veloċità tiddependi fuq l-arfin disponibbli kwistjonijiet kummerċjali u ħtiġijiet tal-industrija Proposta tagħna semplifikazzjoni irridu ntejbu l-koordinazzjoni fost li jessows li jridu jipparteċipaw, jridu niżviluppaw il-komunikazzjoni elettronika u koll pjattaformi elettroniċi. Il-Kummissjoni trid tissemplifika ir-regoli finanzjari li għandhom jiġu applikati għas sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea irridu naħdmu bisħieħ dwar ir-riċerka, l-standards u l-innovazzjoni biex bekk il-proċess ikun wieħed aktar maġġel u rridu wkoll niksbu l-attenzjoni tal-programmi nazzjonali ta' edukazzjoni biex nedukaw il daw kollha li rridu jieħdu sem fl-standardizzazzjoni. Sforz konġunt għas simplifikazzjoni sejjer ta' bil-ħaqjaġġel il-veloċità tal-ħidma tagħna ħabib tiegħi għalli illi irdu illi rrid nagħti eżempji ta' kwalità ta' dak illi aħna qed nagħmlu dawn huma xi eżempji illi qed taraw. Dan tistgħu issibuh fil-katalogu Ewropew. Grazzi tassew, President. Grazzi din kienet prezentazzjoni ta' ftuħ tajba ħafna. Inti waqaftina dawn id-direzzjonijiet li nistgħu niġbu għalihom aktar tard. Jien ser nistieden il Sur Van der Bark li huwa membru ta' Philips u sar jitkellem fi sem Business Europe bħala president tal-grupp ta' ħidma dwar il-, il moviment ħiles tal-prodotti. Sitt minuti għak Grazzi, President. Grazzi għal din l-opportunità illi jina nati l-opinjoni ta' Business Europe dan ismiħ. Xtaqt nibda bis seba punti ewlenin l-ewwel nek din l standardizzazzjoni qed taħdem sewwa ġifieri nilqgħu titjib mingħajr eh, mingħajr mbagħad tibdil dramatiku. Mbagħad l-istandards irdu jkunu relevanti għassu u jkollhom mbagħad kwalità assoluta. Mbagħad it-tfassil ta' standards hija xaġa privata u volontarja. Nisperaw li dana jibqa' hekk fil-ġejjieni. Parteċipazzjoni mill-partijiet interessati hija responsabilità illi għandhom responsabilità illi jipparteċipaw. Il-partijiet iridu jużaw l-standards mod sew jekk aħna se nagħmlu sussidji għall attivitajiet dan għandu jkun ugwali għall assoċjazzjonijiet kollha ta' kummerċ. L-idea toġobna li jkollna referenzi rilevanti għal standards tal ICT fix-xiri pubbliku iżda standards mhux ijem mandom xambat jaqgħu taħt regolamentazzjoni Ewropea li hija xi ħaġa mhix proposta. Nħossu wkoll il-kriterji għal referenza ta' standards hija xi ħaġa bilanċata, mod partikolari il-prinċipju għad drittijiet intellettwali. Din hija xi ħaġa tajba għall innovazzjoni biex bekk inħarsu il-drittijiet tal-operaturi u l-utenti. Fl-aħħar mhux l-inqas standards eh, mhumiex leġislazzjoni, iżda dawn jistgħu jappoġġaw il xulxin iżda ma jridux jitħaltu. Issa biex nżid ma' dan il-punt. Qabel xejn, l-standards għamlu xogħol tajjeb ħafna biex ikkatru s-suq waħdini Ewropew l ewwel nett għaliex joħolqu ħafna valur ekonomiku u mbagħad tassew jistgħu jappoġġjaw il-leġiżlazzjoni bħal pereżempju regolament għall approċċ ġdid, eccetera. Il-Kummissjoni Ewropea u wkoll ħafna proposti li torbot l-istandardizzazzjoni għal anijiet ta' politika iżda 70% ta' standards Ewropew sit li xejn għandhom x'jaqsmu ma' interessi pubbliċi. U għalhekk aħna nħossu li l-standards għandhom jibqgħu kif huma ġifiri li jkunu għodda ta' suq privatu volontarju biex ikatru il-negozji. L-standards jistaw u kol jappoġġaw il-leġislazzjoni iżda mandomx isiru regola jew għodda tal-politika għaliex ovvjament huwa fidejn l-esperti li jiddeċidu kif jiddefinixxu l-standards mhux m'għandix kun kompitu tal-politiċi din. U allura irridu naraw illi l-għażliet tekniċi jibqgħu fil-forum ta' standardizzazzjoni. Issa għanna 12 il-kaxxa illi jitlu perfettament u jgħodu perfettament fuq dan il-pallet u kemm kena valur illi namlu standardizzazzjoni tal-kaxex fuq il-Palestin hija eżempju ta' punt illi kien immexxi mill-loġistika, mill-standards ta' swieq u kien hemm kollaborazzjoni hemmhekk mill-partit interessati u dawk li jaħdmu fil-kummerċ. Huwa ċar għalfejn awtoritajiet pubbliċi jkollhom iħossu l-bżonn illi b'xi mod jindaħlu f'dawn l-standards, jiġifieri 70% tat-total dwar it-kattir ta' standards relevanti fejn rajna eżempju eh, tajjeb ħafna. Huwa importanti li ngħidlu li meta standards ma jkollhomx dawn il-proprjetajiet, allura da mhux biss ma jsirux iktar utli jista' jkunu ta' ħsara. L-ewwel nett għaliex l-investiment tal-iżvilupp ta' standard ħażin jiġi moħħli mbagħad naraw li standards żiena jistgħu tassew jisiru eh, inevitabbli għal atturi ekonomiċi u bekk ikun hemm ħela ta' tħud, speċjalment għal SMEs. L-rilevanza wkoll jista' jiġi minn pjanar minn fuq tisfel mingħajr konsultazzjoni xirqa. Kwalità baxxa wkoll tista' tkun riżultat ta' parteċipanti li ma jkollhomx l-esperjenza kemm fuq it-teknoloġija kif ukoll il-qasam ta' applikazzjoni u s-suq kwalità importanti għal dan l-allinjament internazzjonali huwa wkoll uniformità globali li tnaqqas l-ispejjeż u toħloq sitwazzjoni daqsa l kulħadd. Kien hemm il-ftehim fi Vienna bejn ISO u CN u aħna nħossu li dan huwa importanti għall istandardizzazzjoni biex bekk inkomplu b'dan l-allinjament għaliex partijiet interessati direttament affettwati jistgħu jiġġudikaw rilevanza u dawn għandhom jiġu konsultati u bekk għandna jkollna pjattaforma li tinvolvi diversi partijiet interessati. għall iżvilupp tas servizzi jridu aġenda mmexxija mill-standards u s-swieq. Fl-aħħar mhux lanqas il-parteċipazzjoni trid isseħħ permezz ta' esperti ġenwini li tassew huma impenjati f'dan il-qasam il-parteċipazzjoni kifet qabel partit interessati diġa jistaw jipparteċipaw fuq termini ugwali u aħna nħossu li għanna u koll situazzjonijiet fejn partijiet interessati jinaqdu flimkien u jitkelmu. il mudell Ġermaniż juri li dan jista' jkun effettiv ħafna għall-SMEs. Fil-fatt dan huwa messaċ ewlieni għall awtoritajiet tas-suq ta' stati membri huma qegħdin jirtiraw mis-standardizzazzjoni għaliex qed jgħidu li m'għandhomx il-fondi meħtieġa u importanti li jikkollaboraw u minn tal-inqas ikunu involuti fit-tfassil ta' standards se jiġru fil-regolament biex bekk jirrappreżentaw l-interess pubbliku li huwa qawwi ħafna f'dan il-qasam interess ġenwin kif ukoll esperjenza ġenwina għandu jwassal għal aktar regoli bilanċati. Hemm xi assoċjazzjoni ta' negozja ta' negozji li jirrepreżentaw l-SMEs u dawn għandhom jissemmew mhux biss dawk eh, illi għenna fil-annes numru 3. Ta' sekk minna ħatija President, grazzi ħafna. Grazzi għal din l-ispiegazzjoni ċara ħafna xtaqt Infakkarkom illi l-slides kollha huma disponibbli fil-pakket fil-packs tagħkom. Nilqa u kol eh, kellim iħor li se jkun qed jindirizzana aktar il-qoddim u issa nistgħu inkomplu il-punt li miss aspett partikolari li diġà semma u dan huwa punt fil-qasam tal-teknoloġija tal-informatika għana li Jean Laurent li huwa il-President ta' Technical Regulatory Policy Group ta' Digital Europe. Sitt minuti, jekk joġbok sur Laurent. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi ħafna, President. Lodwa tajba lil kulħadd. Jiena qed nirrappreżenta l-Digital Europe li huwa l-industrija l-Assoċjazzjoni tal-li tirrappreżenta l-industrija tal-ICT. Il-pakket ta' twali huwa r-riżultat ta' xogħol mill-aqwa li sar mill-Kummissjoni permezz ta' DG Enterprise u aħna nixtiequ nifirħuhom għal din il-ħidma Digital Europe kienet membru tal-Steering Committee li kien qed jigwida dan il-proġett u aħna tajna il-kontribuzzjoni għal din il-ħidma L-ewwel kumment min-naħa tagħna li xtaqna naqsu magħkom huwa li dan ir-regolament propost m'għandux impatt fuq il-dominju regolatorju ġvir l-approċ il-ġdid se jkompli il-ħidma tijaw l-approċ tajjeb tijaw u dinja xaġa tajba lan għawnek huwa il-qasam kompetittiv u rridu nirrekonoxxu realtà ta' situazzjoni il-qasam tal-ICD kif tafu u kif innotajtu huwa qasam li qed jiżviluppa veloċità kbira u ovvjament għandna suq internazzjonali meta wieħed juża tablet jew notebook smartphone, dawn huma elementi li wieħed, prodotti li wieħed juża kollim kien fid-dinja. Għan ewlieni huwa li nirrekonoxxu nieħdu vantaġġ tal specifikazzjonijiet eżistenti tal-standards u nużaw l-standards bl-aqwa mod. Allura dan ir-regolament il-ġdid se jpermetti standards eżistenti u huwa komplementari għall-iżvilupp ta' standards ġodda. ICT tools. L-odot ICT u l-prodotti huma ovvjament kritiċi lum il-ġurnata fil oqsma kollha aħna nużaw dawn it-tamir kullimkien e, ukoll e, l-ISOs u l u huma għandhom ruol importanti f'dan il-qasam iżda hemm ukoll diversi fora u konsorzja illi jagħtu specifikazzjonijiet speċifikazzjonijiet u standards e, fil-qasam tal-applikazzjoni u tal-internet u dawn huma elementi li rridu nikkonsidraw. Meta aħna nqisu dawn l-standards, aħna naraw illi dawn għandhom xjaqsmu ma' xiri pubbliku u diversi membri eh, nazzjonali u gvernijiet sviluppaw ir-regoli tagħhom sabiex jużaw dawn l-ispeċifikazzjonijiet fix xiri pubbliku. Aħna wkoll eh, rridu niżguraw illi jkun hemm konsistenza u koerenza fuq livell Ewropew mhux biss għax-xiri pubbliku iżda wkoll għall politika Ewropea. U Dan huwa essenzjali biex ikonna innovazzjoni, innovazzjoni ta' suċċess l-Ewropa. Għan ewlieni u sfida ewlenija fil-qasam e ICT huwa l-interoperabilità prodott huwa bażat fuq il-hardware iżda jinkludi wkoll diversi tipi ta' software u il-blocks ta' software biss jistgħu jikkomunikaw flimkien jagħmlu skambju ta' tarif eh, lokalment u mill-bot mod effettiv. Il-mezz kif dan jsir huwa li nużaw standards, il indipendu fuq l-istess standards u għandna il-mod kif dana eh, jaħdem diġà fuq prodotti eżistenti. U allura żewġ artikli essenzjali fir-regolamenti huma artikli 9 u 10 li għandhom xaqsmu mal ICT, dawn l-artikli huma essenzjali. Artiklu 10 jindika l-użu tal-standards ix-xiri pubbliku xaġa tajba din iżda aħna napprezzaw jekk il-Parlament ikun jista' jagħmel aktar ċara fil-artiklu ir-referenza ta' politika Ewropea. Din essenzjali għall-innovazzjoni għal dawn iż-żewġ artikli għandhom jibqgħu fir-regolament u jiġu enforzati fil-politika Ewropea. Issa, dwar kriterji fan-nies tnejn dawn huma ċari bbażati fuq prinċipji ta' WTO l għana hawnhekk huwa li niżguraw li l-istandards ta' referenza li ġew żviluppati proċess miftuħ fit trasparenza u kif ukoll f'mezz ta' konsensus. U allura naraw illi m'hemmx mezz wieħed biss ta' operazzjoni f'mod miftuħ jew li jkun hemm trasparenti jew li jkun hemm organizzazzjoni tal-konsensus. Din hija bħad demokrazija għandek dif demokraziji differenti, bregol differenti, kollha huma differenti, iżda kollha ma' demokraziji din xaġa tajba. Aħna nemnu li din il-pjattaforma tal-Multi Stakeholders huwa l-aqwa approċ biex bekk nivverifikaw il-konformità ma' dawn il-kriterji u dana sabiex nidentifikaw l-speċifikazzjonijiet relevanti u tali pjattaforma ovvjament se jkollha il-benefiċċju tal-esperjenza miksuba mill-kumitat attwali. Digital Europe ta' sew jilqa il-regolament u jikkonsidra li dan huwa xogħol eċċellenti li twetta u dan huwa suq kompetittiv ħafna u naraw illi pajjiżi bħall-Indja, ċina qegħdin jiżviluppaw malajr ħafna fil-qasam tal-software għalhekk irridu nkunu f'pożizzjoni mill-aqwa biex aħna niżviluppaw standards ġodda għal servizzi ġodda u dan sabiex ikonna sma innovattivi minn flok illi sempliċiment inħarsu lura iżda irridu nkomplu nħarsu l quddiem Grazzi għall appoġġ ta' din l-inizjattiva fl-interess tal-industrija Ewropea tagħna għad kabbir Ewropew u kif ukoll għaż-żgħażagħ Ewropea u għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Grazzi. Well, thank you very much, Mr. Lorenz. You didn't quite do it in full. Grazzi ħafna ma rnexxilekx eh, tagħmel kollox ferba u użajt sitta. Grazzi ħafna nawgurawlek u grazzi wkoll għall-preżentazzjoni ċara ħafna. Mela, Smajna mill-Business Europe dwar l-importanza tax xogħol tal-entitajiet nazzjonali ta' standards, issa nilqgħu Eh, wieħed mill-rappreżentanti mill-Assoċjazzjoni Spanjola għas standardizzazzjoni u ċertifikazzjoni is-Sur Francisco eh, Garcias li huwa direttur tal relazzjonijiet internazzjonali se jkellimna dwar sitt messaġġi ewlenin fil-qasam tas servizzi. Minuta jekk jogħġbok. Thank you very much. I'll, try to, to stick to the six minutes. Jina senzom ma sitt minuti kif għamlu kollega tijaj. Iżda jiena nixtieq nagħti eh, nati eh, l-iskużi għal eh, kollega tiegħi is-Sur Francisco Verdera sfortunatament illum ma setax jattendi minħabba mart pjuttost serju. U għalhekk nittamaw illi jirkupra ma jdumx. Issa, se jkolli nagħmel l-almu tiegħi biex nħaffef, mela ngħaddu minnu fih għal l-anijiet tagħna. Mela, għandna sitt messaġġi ewlenin f'dawn is-sitt minuti li għandna dispożizzjoni tagħna żewġ sitt messaġġi ewlenin għalfejn is-standardizzazzjoni tas-servizzi għandu jiġi promos bil-mod e e kif inhom tfisser fil-abbozz regolament aħna ressaqna xi idea dwar il-motivazzjonijiet, il-benefiċċji, illi l-industrija tas servizzi tqis illi huma importanti tub ta' standards ta' servizzi wara se naraw kif nistgħu waslu messaġġi ta' kif il standards jistgħu jżidu l kompetitività tal-industrija tas servizz, it-tielet idea kif l-standards eh, fis servizzi jikkontribwixxu biex bekk ikonna kwalità ta' servizzi aħjar u aktar trasparenza għal konsumaturi l-utenti kif ukoll il-klijenti tas servizzi madwar l-Ewropa. Umbat nirreferu għas sistema SEN pala referenza l-aqwa pjattaforma għall iżvilupp ta' dawn l-standards kif ukoll nikkontribwixxu għall iżvilupp ta' suq interna servizzi. Umbat wara naraw l-ambjent globali kif l jikkomplimenta din is-sistema sen għall-industriji tas servizzi kif ukoll l-aħħar iżda mhux lanqas se nanalizzaw kif l-istandards Ewropew jistgħu jikkomplementaw kif qalu kollegi ta' qabli il-qafas legali Ewropew iżda mill-aspett volontarju mexxi mill-attivitajiet tas-suq. Mela l-ewwel messaġġ. Din hija l-ewwel idea tmexxija motivazzjoni għall iżvilupp ta' standards. Din trid tkun ħaġa volontarja mexxija mis-swieq aħna impenjati lejn dan il-għan irrid ikun hemm il-partiċipazzjoni tal-klijenti u partijiet interessati fil-katina ta' valur tal-provista ta' servizzi il-benefiċċji motivazzjonijiet tistaw tarawhom fuq l-iskrin jiena se nisħaq dawk li huma l-aktar relevanti, pereżempju konformità maħtiġijiet tal-klijenti, kwalità tas-servizzi, differenzjazzjoni fis-swieq milli nuraw l-aqwa prassi meta nqablu ma' oħrajn, dawk li huma kompetituri, u mbagħad anki li naraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta minn servizzi ta' livell baxx, eċetera, eċetera. Punt ieħor nżidu l-kompetitività tas-servizzi fejn eh, jitħol dan din l-industrija fl-Ewropa. Hawnhekk qegħdin nisħu u nirreferu b'mod partikolari l-SMEs bħala parti importanti tal-industrija tas-servizzi fl-Ewropa. Nemnu l-standards tal-servizzi fl-Ewropa jistgħu jżidu l-kredibilità kif ukoll il-prestazzjoni tal-provvista tas-servizzi tal-industrija tas-servizzi, l-iżvilupp ta' standards fil-qasam tas-servizzi ifisser li nkun nistgħu nistabilixxu u wkoll niddisseminaw il-ħtiġijiet ta' ta' provvista kif ukoll innaqsu r-riskju ta' speċifikazzjonijiet privati fil-qasam ta' swieq u dana jiġu kondizjonati minn atturi kbar u dana jista' wasal xi limitazzjonijiet għal min jipprovdi servizzi. Issa, il-konsumaturi, l-utenti, il-klijenti, x'inhuma l-benefiċċji li jkun hemm dawn l-standards fil-qasam tas-servizzi. L-ewwel punt min-naħa tagħna huwa li dawn jiffaċilitaw il-subcontracting kif ukoll jassiguraw il-kwalità tas-servizz, speċjalment meta dawn jiġu żviluppati għabbażi ta' speċifikazzjonijiet bbażati fuq l-istess standards u dawn huma miftuħa għal tip ta' valutazzjoni ta' konformità naraw illi namlu valutazzjoni propja, umbat ikonna u kol valutazzjoni mill-klienti, umbat għanna u kol valutazzjoni ta' partijiet terzi, valutazzjoni indipendenti din. Ek kif naraw f'artiklu 26 tal-regolament. Umbat l-aħar punt, ovvjament, irridu situazzjoni ta' aktar trasparenza, kif ukoll natu lil klijenti, lil konsumaturi u l autenti possibilità illi jagħmlu paragun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 din hija sistema li wieħed jista' jiddependi fuqha fil-qasam għaliex sen għandha ħafna esperjenza, semma diġà il-fatt li l-iżvilupp tal-istandards mhuwiex proporzjonali mal-saħħa tiegħu fl-industrija Ewropea iżda minkejja dan għandna diversi eżempji għandna sigurtà fil-airports, il-manteniment tal-bini, f'ġestjoni tal-faċilitajiet, kif ukoll tal-aħħar kena kas li għandu x'jaqsam ma' dinja tal-SMEs, jiġifieri illi dawn huma kollha każijiet fejn sen diġà urrit l-esperjenza tagħha kif ukoll l-iżvilupp ta' dokument gwida biex nipromuovu l-iżvilupp u nkatru l-arfin tal-industrija tas-servizzi. Dan huwa wieħed fost l-għanijiet tagħna. Il-perspettiva globali issa ħafna industri Ewropej u kol edin fuq u d-dim eh, fi standards internazzjonali għalli għandhom negozji internazzjonali u għallura jixtiq jitlu fil-negozju eh, globali u għallura irrit ikunem u kol ġestjoni sostenibli. Għanna ħafna eżempji fejn il-partijiet interessati Ewropej edin jużaw standards internazzjonali sabiex huma u kol jagħmlu impatt fuq il-swieq internazzjonali. Jiena sen temma hawnhekk għaliex l-aħħar punt jirreferi għassu intern u l-aħħar messaġġ min-naħa tagħna huwa illi aħna nixtiequ illi nieħdu din l-opportunità illi nitolbu lill-MPs il-partit interessati kollha li konsidraw it-ħejjiet ehm, dwar dawn l-standardizzazzjoni sabiex nipromuovu eh, tassew standards Ewropew sabiex nikkontribwixxu għal kompetitività ta' dawk li jipprovdu is-servizzi kif ukoll inħarsu il-konsumaturi Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-sitt messaġġi tiegħek Eh, kienu ċari għal kemm ma kinux twal minuta il wieħed xorta waħda kienu ċari. Ħanaddu issa għal Adrian Harris li huwa Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Inġinerija Ewropea u li kien eh, partecipant regolari għawek L-industrija tal-inġinerija tuża ħafna dawn l-standards kif jgħiduha fl-introduzzjoni din hija gateway għas-suq tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Malcolm, grazzi li l-Komitat tal-Sidnuna għonek il-lum. Għana kontenti ħafna li għedin għonek ma'kom. Għax l-standardizzazzjoni għalina hija kruċjali eh, fil-ħajja tagħna. L-għonet stampata mal-ajr eh, Qegħdin iżżowu 22 eh, pajjiż u 34 membru assoċjat aktar minn Eh, kważi 10 miljon persuna eh, impiegata imma mm, eh, aħna bifruxin mhux ħażin u l kumpani jkunu jisaw jipparteċipaw fuq livell nazzjonali f'dan il-proċess ta' standardizzazzjoni. Ħansemmi ftit messaġġi għax aħna naqblu ma l Eh, dak li ntqal minn Business Europe għalhekk jiena ħansemmi xi żewġ punti oħra li huma importanti ħafna għalina f'din id-diskussjoni l-ewwel nett għal darb'oħra l-istandardizzazzjoni hija għodda għal kumpaniji jekk jintużaw mill anzi jintużaw mill-organizzazzjonijiet per eh, mod volontarju għandhom jilqaw l-ħtiġijiet tas swieq aħna Eh, industrija tal-esportazzjoni eh, nesportaw terz mill-esportazzjoni Ewropea u ħafna mill-industriji investow f'din l-istandardizzazzjoni għandhom uffiċini ta' posta f'postijiet differenti biex ikunu jistaw anka jiftħu din l-istandardizzazzjoni fuq livell eh, internazzjonali għax is-saħħa tagħna fuq is-suq tal-esportazzjoni u fis-sitwazzjoni tal-lum Eh, huma fil-fatt eh, eh, il-swieq ta' esportazzjoni li għandhom ċans illi jikbru u għalhekk importanti ħafna għalina li naraw l standards edin jirrispondu għal tiġijiet tal-industrija f'dawn is-swieq. It-tieni ħaġa huwa il-konformità mal-liġi Ewropea qed taraw stampa zaħira mek fuq il-lemin ġifiri l-affarijiet li affettwaw il-prodott tagħna. L-ambjent huwa kumpless ħafna b'ħafna direttivi jitħlu f'xulxin u l-iżvilupp tal-standards għalina huwa fil-fatt mod ta' simplifikazzjoni ta' applikazzjoni tal-leġizlazzjoni fuq il-livell tal-prodott li hija xi ħaġa essenzjali, ġifiri li standard huma odda ta' semplifikazzjoni. Suppost meta aħna nkunu rridu nikkonformaw ma' leġiżlazzjoni, rridu nkunu ċari wkoll li l-standards innifishom mhumiex leġiżlazzjoni. il leġiżlaturi rridu jiddeċidu fuq il-politika, fuq ir regolamenti u kif għal Paul li standards huwa eh, huwa xogħol tekniku u ma toġobniex l-idea illi tiġi introdotta xi leġislazzjoni mill-bibta wara biex ngħid hekk eh, li għandha x'taqsam ma l-istandardizzazzjoni għax dan imur kontra kif tintuża l-istandardizzazzjoni. L-istituzzjoni Ewropej qegħdin hemm biex jagħmlu l-politika imma l-istandards huma mod ta' kif aħna nkunu nistgħu nikkonformaw b'mod simplifikat mal-leġiżlazzjoni eh, li toħroġ mill-istituzzjonijiet. Issa il-ħtiġijiet pubbliċi u privati kien eżempju tajjeb minn Business Europe għandna ukoll eżempju oħra aħna eh, il-kummerġi facilitat eh, mill-containers 24 pit, issa għanna standardizzazzjoni għal trasport madwar id-dinja u eh, il facilitat il-trasport fid-dinja kollha anka per eżempju fil-apparat elettriku għanna l-standardizzazzjoni tal-batteriji tal-batteries. Dawn ġown, dawn standards ġow eh, sviluppati fuq pajjiżi barranini ma ġow adottati fuq livell internazzjonali u adottati kull imkien. Is-sistema tagħna hija diġà miftuħa li tintroduċi standards sviluppati eh, barra mill-Ewropa u li jkunu ntużati fuq livell internazzjonali u, eh, dawn speċjalment meta jkunu qegħdin jgħinu lill industrija u l-konsumatur fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-Kummissjoni semmiet l-element tal-veloċità tal-ħeffa l-ħeffa miex eh, l-unika għan tana fil-fatt l-aktar ħaġa importanti hija il-kwalità tal-standards u dawn iridu jkunu aċċettati mis-suq huwa stramp li wieħed jemmen illi l-industrija ħa produċi xi standards illi s-suq ma jriċ. Din ma tagħmilx sensa ġifiri li wieħed jipproduċi xi standards illi l konsumaturu laqas is-swieq ma jridu. Aħna wara kollox eh, irridu li l-konsumatur jixtri il-prodott tagħna. Jiġifieri l-aċċettazzjoni mis-suq hija l-iktar ħaġa importanti u mbagħad il-veloċità tvarja minn settur għal ieħor. Nifhem illi fil-ICT l-iżviluppi huma eh, veloċi ħafna imma fir-rigward tal-industrija tal-mekkanika il-kwalità tal l-standard hija ħafna iktar importanti mill-veloċità innifisa u l-industrija ħat adatta il-veloċità fuq ix-xogħol tagħha tal-standards skont il-tiġijiet tagħha għalhekk aħna nemnu illi fir-rigward tal-ICT tal-standards tagħhom e, dak li qalet il-Digital Europe għal tenders pubbliċi jew xi ħaġa raġonevoli, però din ma tixtinfirex fuq sma oħra u ma nemnux illi l-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT minn xi konsortja barranin għandhom jaħsbu illi eh, eh, ħajkunu imposti eh, f'affarijiet oħra mm, fl-aħħar bażikament dak li u aħna minn dan l-eżerċizzju huwa aktar appoġġ u aktar Ehm, fema illi aħna na bżon il-flessibilta mux il-burokrazija mill-lat pratiku jekk aħna irridu illi konna pjattaforma aktar wiesa din tkun miftuħa għal kulħadd għal Talbit kolla ta' l istandardizzazzjoni li mhumiex biss ICT. Għanna għan bżon e, u kol naħdmu fuq il-bini tal-kun sens, xaħġa li aħna l-estri nappoġġawa u naraw illi jekk ikun hemm uh, xi oġġezzjoni minn xi um, e, organizza entità e, għandu jkun hemm id-dritt tal-appell jekk ikun hemm bżonn aħna Eh, eh, naqblu il iso għanda taħdem b'mod minajr intħil mistituzzjonijiet pubbliċi. Kif ħadmet sissa grazzi ħafna, kien hemm eżempji ċari f'din il-preżentazzjoni tiegħek u huwa interessanti li intom għaziltu intom u Business juri għaziltu l-istess ehm, affarijiet in komuni, kalkom affarijiet komuni. Mela nadu issa għal ehm, apparat domestiku u għanna l-kallima unek Luigi Meli li huwa direttur ġenerali illi ta' għalli ħajmlina l-prezentazzjoni. Grazzi, President, tal-din l-opportunità illi kontribwixxi għal dan id-dibattitu eh, fuq uh, element li huwa relevanti anka l-industrija tagħna. Eh, eh, aħna nimmanifatturaw l-apparat domestiku, l-appliances, eh, naħdmu tilef il-mikrofonu il-kallimi. Good, it's okay. Okay, for us standard. L-standardizzazzjoni għalina kienet dejjem element ewlieni mill-bidu net. U kelli aħna settur żgħir xorta nirrappreżentaw kontribut sinifikanti fl-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni minħabba il-preżenza tagħhom dawn l-standards fl-apparat tal-domestiku. E, u dan dejjem kien hekk fl-għexieren ta' snin li għaddew. Jiena ħaniħu approċ naqra differenti biex ma noqgħodx nirrepeti dak li tiġa intqal mill-kollegi tiegħi l-ewwel dwar il-veloċità. Din hija importanti il-veloċità ġifiri Pero irrid ikonna approċ sħiħa eh, mill-bidu sal aħħara hemm elementi, hemm tliet elementi involuti l-preparamenti, l-istandardizzazzjoni u l-manutenzjoni u l-veloċità tal-perjodu intermedjarju irrid jitqis fuq f'kull proċess. Inkella ħajkun diffiċli ħafna biex wieħed Eh, javalwa eh, l-affarijiet. Mela, x'inhuma eh, l-affarijiet importanti ehm, l-affarijiet importanti ġiġa semmow. Għanħansu lejn il djufijiet Hemm proċess twil ħafna mill-produzzjoni u l-pubblikazzjoni. Sar Eh, xogħol mill-kummissjoni u il-kummissjonijiet il-kummissjonijiet li joħolqu l-standards Huwa importanti li meta jkunu qegħdin jinħolqu l-standards eh, jintlaħaq eh, bil minn daw kollha interessati biex bekk eh, l-standards ikunu xi ħaġa li jixtieqa kulħadd. Imbagħad hemm element ieħor li sema minn Business Europe irridu nassikuraw illi daw kollha interessati ikunu qegħdin jipparteċipaw. l-autoritajiet ta' sorveljanza pubbliċi edin jibqaw lura milli jipparteċipaw. U din miex ħaġa tajba għax teffetwa il-veloċ qed tikkontribwixxi fil-fatt biex naqas il-validità. Ma nistawx aħna nuqodu naħlu ħinu mbagħad fi sfida fl-ilmenti fuq xi standard li jiġi kun ġaġi żviluppat. Irridu nevitaw ir-riski. Huwa importanti wkoll illi nassikuraw illi ikun hemm ftit differenzi bejn l-standards Ewropej u dawk internazzjonali Għax inkella aħna noqogħdu nagħmlu xogħol doppju u hemmhekk li ħanitilfu il-veloċità u l-ħin jekk aħna ħanoqodu nżidu il-manutenzjoni u jew noqogħdu nerġaw nħarsu lejn standards għax ma isniex tiġa il-bidliet fuq livell internazzjonali allura nkunu qegħdin naħlu il-rizorsi u naqsu mill-validità tal-standards fis-suq fuq l-istess livell eh, il-kompetittività ugwali, il-level playing field. Meta eh, et nofru xi ħaġa ta' din tiġi offruta fuq l-istess livell għal kulħadd huwa importanti eh,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 Eh, u uh, um, mannix inneħħu il-possibilta illi wieħed jipparteċipa wara li jinħolo standard u li jisfida l standard jekk ikun hemm bżonn. Il-trasparenza hija importanti u anka huwa importanti wkoll biex ma tiġix kompromessa il-kwalità. Dawn huma l-elementi ewlenin għalina u noqgħod nidħol f'affarijiet li tiġa issemmow. L-affarijiet qegħdin imsemmijin fil-preżentazzjoni tiegħi li għandkom kopja tagħha. Ġifieri l-veloċità hija importanti, ma l-ewwel tiġi l kwalità u wieħed waħda ma tistax eh, eh, tikkomprometti lill-oħra ikun hemm lifetime adegwata għall-standard meta dan jinħolo. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much for a very clear presentation. And... Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni. E, u f'dan il-kas inti ma kienx hemm kompromess tal-kwalità fil-veloċità li użajt biex titkellem. Naddu issa għal Eh, rapporter, pero qed tissuġġerixxi minħabba l-ħin li aħna għandna naddu għat-tieni sezzjoni qabel ma naddu għal mistoqsijiet għax inkella missa jkollna biżejjed ħin biex nirrispondu lil kulħadd. Iġifieri, eh, żommu il-mistoqsijiet tagħkom, il-lista tal-kelima hija miktuba eh, qudiemi hawnhekk u intikom iċ-ċans aktar il-qudiem. Mela, jekk Stephen Russell huwa lest, jina nixtieq naddi għal uh, diskors tiegħu mal-ewwel dan huwa parteċipant uh, regolari huwa segretarju ġenerali tal-Lenek u dan immexxi il-leħen tal-konsumatur fit-tisħiħ ta' dawn u l-iżvilupp ta' dawn l-standards għal sitt minuti mela nadilek il-mikrofonu. L-għadwa tajba, President, eżis membri, sinjuri. Għannek publikat il-pozizjoni taħħa dwar l posta regolament ta' standardizzazzjoni fil-jum dinji tal-standards biex xira u kol kien l snin il-Sinjura Santiago minn għalija. Dawn tistaw t mill-link li għandkom fuq l-screen Jiena nishti nibda billi ngħid li aħna nappoġġaw is-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni anke jekk xi drabi impoġġu f'dubju l-abilità li din tikseb l-aħjar livelli l-ogħla livelli possibbli għas-sigurtà tal-konsumaturi. Hemm xi żminijiet fejn ir-regolament eh, rridu nippreferuh. Issa din l-għażla hija fidejn l-istituzzjonijiet u mhux min ifassal l-istandardizzazzjonijiet. Jiena naf li kienem hemm okkażjonijiet fejn ir-regolaturi għaddew responsabilità lill-standardizzaturi. Aħna nappoġġaw il-proposta fil-rigward tal-organizzazzjonijiet ta' annest tlieta u nafu li rridu nifokaw fuq il-kompetitività mtejba imma bħala konsumaturi il-koll irridu nkunu interessati f'dan ir regolament il-ġdid illi jagħti protezzjoni aħjar il-konsumatur u benessri welfare. Bosta studji ikkonfermaw l-arfin tal-konsumaturi dak l-għandu xaqsam standardizzazzjoni huwa għadajja jew assenti f'xi pajjiżi. Il-Ġermanja hija eċċezzjoni u anke oħrajn. Għalhekk il-prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali huwa meħtieġ imma mhuwiex biżejjed biex niżguraw ir-rappreżentanza ta' l-interessi kollha fil-proċess Ewropew. L-organizzazzjonijiet ta' nes tlieta jikkomplementaw iċ-ċennu ċenelek u jiżguraw standards Ewropej mibnija fuq pjattaforma ta' delegazzjoni nazzjonali. Mill-hearing preċedenti nrajna li kien hemm studju dwar il-programm tal-konsumaturi u hemm interess li jiġu rappreżentati l-interessi kollha. Jiena mister ninjora lezzi imma standards bħal GSM tejbu l-ħajja tal-konsumaturi huma sen u sen elek li huma responsabbli minn ħafna mill-standards li jindirizzaw il-protezzjoni l-welfare. Nifirħu ħafna mir regolament ħafna mill-partijiet ta' regolament imma bżonn ta' parteċipazzjoni fis sistema ta' standards Il-proċess huwa wieħed volontarju deċiżjoni tal-partijiet interessati illi jieħdu sem hija bbażata fuq riżorsi propri u l-prioritajiet. Jekk l-istituzzjonijiet jemnu li huwa importanti illi tiġi garantita l-parteċipazzjoni fi żvilupp ta' xi standard partikolari huma jridu jippruvaw joħolqu linja ta' produzzjoni alternattiva ma' sen u senelek u etzi kif isemma fil-komunikazzjoni għalhekk ma naqblux mal-proposta fl-abbosta regolament biex nevalwaw li jessows għabbażi tal-interess tagħhom f'din il-ħidma. Iżda hemm kwistjoni oħra fundamentali hawnhekk. Ir-rappreżentanza mingħajr influenza ma fiex sens u l-organizzazzjonijiet ta' nes tlieta huma osservaturi biss fl-entitajiet tekniċi ta' sen u senelek minkejja l rwol tagħna li nikkomplementaw delegazzjonijiet nazzjonali, ir-regolament huwa siket dwar isħubija effettiva illi ippropona l-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Ottubru 2010. U għalhekk jekk irridu nistabilixxu l-evalwazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet Ewropej ta' standardizzazzjoni irridu jiġu evalwati għabbażi ta' dispożizzjoni fuq isħubija effettiva imma għaliex hemm bżonn ta' sħubija effettiva ejjew nikkonsidraw l-eżempju tal-standards għal muturi żgħar. Il-muturi żgħar minn il-motorbikes mhumiex ġugarelli jistgħu jkunu perikolużi, jistgħu jkunu fatali u qatlu persuni. Ma nistax natikom iċ-ċifri eżatti għaliex m'hemmx database Ewropea għal incidenti kif taflu l xal-demoze, imma kienem seba incidenti fatali fir renju Unit bejn 2004-2006. Riċerka fuq l-internet turina ħafna inċidenti reċenti minn madwar id-dinja u kważi kollha jinvolvu l-itfal. Issa minħabba dan ir-riski ta' dawn il-muturi żgħar. Il-Kummissjoni għandha dawn l-standards ta' sigurtà iżda dan l-standards issa ġimoti għal vot dwar adozzjoni u ma jinkludix rekwiżiti għal limitu ta' veloċità jew inkella età minkejja l-oġġezzjoni ta' għanek. Oġġezzjoni bħal din minn delegazzjoni nazzjonali kienet tevita illi kunem il-vot. Suppost kellu jkunem avvis illi ħafna mill-mini motorbikes mumiex mux suppost illi jużaw tfal li għandhom inqas minn sitt snin aħna għedin naraw il il-Parlament għandu reżistenza hawnhekk. Għalhekk aħna inkludejna xi proposti fil-karta ta' pożizzjoni tagħna għal xi subija effettiva li tista' tinkiseb minn dirtijiet ta' vot. Hekk jogħġobkom. Kunu għafu illi ħadd m'għandu vito f'dan il-proċess Biex nagħlaq aħna nemnu wkoll illi hemm bżonn ta' pjattaforma miftuħa l-assoċjazzjonijiet kollha Ewropej fl-spektrum ekonomiku kollu u rappreżentanti tas-sistemi ta' standardizzazzjoni Ewropej biex niddiskutu kwistjonijiet ta' standardizzazzjoni u approċċ approċ regolatorju għall standardizzazzjoni. U ser niqaf hemmhekk, President. Grazzi. Grazzi. Din kienet tassew importanti, pożizzjoni importanti ħafna. Grazzi tal-impen tiegħek. Issa ser nistieden lil Ralph Lotus li huwa segretarju ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ambjent ċittadini għall-istandardizzazzjoni huwa parteċipant attiv ukoll fil-proċess ta' standardizzazzjoni kif għal 6 minuti. Grazzi President. Grazzi l-Sinjura Komi għall-istedina tagħha din ismieħ eżis membri tal-Parlament Ewropew Sinjuri jiena nixtieq nippreżenta l-opinjoni ta' ECOS, l-Organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta l-interessi ambjentali. Fl-istandardizzazzjoni għandna 25 organizzazzjonijiet membri fuq livell Ewropew u nazzjonali ġejna mnedija fl-2001 biex nirrappreżentaw l-NGOs ambjentali fl-istandardizzazzjoni. Irridu nagħtu l-arfin f'dan il-proċess u għalhekk intejbu il-kunsens il kunsens aħna f'konformità ma' rekwiżiti ta' neslieta tal-proposta tal-Kummissjoni u nitlobkom biex iżidu l-website tagħna kif ukoll dik time call aktar dettalji. Fil-website tal-imko ser isibu wkoll il-karta ta' pożizzjoni tagħna u għalhekk ser naqbes din is-slide. Ikos jappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni u għalina l-artiklu ċentrali huwa dak numru 5 għaliex fih rappresentazzjoni xirqa fil-proċeduri għall-attivitajiet ta' standardizzazzjoni mexxija l unjoni Ewropea. Irridu niddiskutu jekk għandniex nużaw appropriate jew balanced imma naħsbu li dinja xi ħaġa sekondarja meta mqabbla mal-prinċipju. Il-prinċipju huwa fundamentali wara kollox. Ikun xi kull aġġettiv li nużaw naħsbu li hemm bżonn ta' definizzjoni L-implementazzjoni tal-prinċipju hija kritika. Għaliex għandna bżonn li l-organizzazzjonijiet tan-nies li ta' jiġu rappreżentati b'mod ċira jew b'mod bilanċat. Għalina l-punt ewlieni huwa il prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali u prinċipju ċentrali ta' standardizzazzjoni ma jaħdimx għal dawn il-gruppi ta' partijiet interessati. Per eżempju, l-NGOs ambientali kienu rappresentati sistematikament u nixtieq ninsisti fuq din il-kelma sistematikament f'wieħed mill-istati membri fil-Ġermanja f'dawn l-aħħar 10-15 sena. U għalhekk grazzi għal proċess ta' suċċess immexxi minn Ecos dan ser eh, sir fir-Renju Unit ukoll u hemm bosta raġunijiet għal dan in-nuqqas għal din l-assenza. Iżda aħna naħsbu li tnejn minn 31 meta nitkellmu dwar pajjiżi li huma membri f'sen u sen għalhekk mhuwiex numru bilanċjat jew xiera u għalhekk naħsbu li hemm bżonn ta' organizzazzjoni ta' partijiet interessati li kollha rwol imtejjeb. Xi fisser dan il-prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali dan ifisser illi fuq livell nazzjonali il-partijiet kollha interessati fuq suġġett partikolari kollhom l-opportunità li jieħdu sem, isemmaw leħinhom, imbagħad dawn il-kumitati nazzjonali jgħatu l-pozizjoni tagħhom fuq livell Ewropew li senu l-sen elek fejn il-partijiet kollha interessati nazzjonali jkunu taw l-input tagħhom. Jekk inti tkun rappreżentat f'pajjiż wieħed jew tnejn ma tistax tgħid il kwistjoni li inti qed tirrappreżenta kienet rappreżentata bl-aħjar mod, bl-aktar mod ċira f'dan il-proċess. Nisabu ftit lura fil-ħinejt il-President, jekk tista' taġġel ftit. Allura, x'inhi rappreżentazzjoni xirqa għalina? Nuqqas ta' ostakli fil-parteċipazzjoni, per eżempju, miżati dawn huma ostakli, miżati għal parteċipazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali. Il-sħubija effettiva wkoll kif għal kollega tiegħi Stephen Russell hija kruċjali u importanti wkoll illi ngħaddu mir-rappreżentanza għall-influenza veru propja, għaliex hemm bżonn ta' influenza u irid iħalli il-preżenza tiegħu, irid juri preżenza tiegħu hawnhekk. Pisu gwali f'dak li għandu xaqsam rappreżentanza fil ftehim u dan mhux dejjem ikun il-każ. Dwar interessi ambjentali issa. Hemm bosta qodot li għandna nintegraw u dawn huma ta' importanza kbira għalina għaliex l-ambjent għadu mhux imdaħħal fl-iżviluppi tal-standards. Dawn l-għodod diġà ġew żviluppati minn sen u dan dawn għandna narawhom bħala eżempji tal-aħjar prattiċi tal-aħjar prassi. U rridu wkoll nimplementawhom f'entitajiet oħra ta' standardizzazzjoni. Dwar l-istadji ta' rappreżentazzjoni issa naħsbu li artiklu jitkellem tajjeb ħafna dwar dawn l-istadji. Iżda hemm stadju nieqes, l-istadju tal-voti. Ġifiri li hemm progress minn stadju għal ieħor. Dan jinkludi deċiżjoni dwar l-aħħar vot dwar il-pubblikazzjoni. U l-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni ma tarax illi hemm xi inkonvenjenza jekk tagħti dan id-dritt tal-vot imma titkellem dwar il-fattibilità ta' din l-alternattiva. Għaliex il-membri ta' sennu sennek irridu jaqblu. U nistaw niprovaw għaliex li naħsbu li hemm bżonn ta' limiti għal beneficjari ta' dawn id-drittijiet. parteċipant illi parteċipa b'mod attiv fl iżvilupp ta' standards irid jingħata id-dritt illi jivvota. Dak li għandu xaqsa il-ħin bħala grupp ta' stakeholders jekk dan ma kienx involut mod sistematiku fall-inqas żewġ terzi tal-entitajiet dan id-dritt tal-vot m'għandux jingħata. Artiklu 12 l-appoġġ finanzjarju għall organizzazzjonijiet ta' Annest tlieta kif ġi rakkomandat mill-Parlament Ewropew u mill-panel ta' esperti dwar il-ħtieġa għal veloċità għal ħeffa iva diġà għamilna ħafna. Ordu naraw xinu ma' l-proċeduri interni mod partikolari tal-Kummissjoni dak l għandu xaqsam rizervi għal ħeffa f'xogħolna. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fir rigward tal-isfidi soċjetà dan għanna naraw kas b'kas, aħna naħsbu li kwistjonijiet ambientali kif issemma fil-komunikazzjoni huma importanti li nintegrawhom ukoll l-appoġġ xjentifiku mill-JRC huwa uħu ukoll għaliex huwa meħtieġ fi standardizzazzjoni Grazzi tassew. Grazzi ħafna, Iva kellna ħafna rakkomandazzjonijiet ċari hawnhekk u ovvjament nerġgħu nirreferu għalihom aktar tard. Mela issa għandna l Stefano Boy li kemm il-darba żar dan il-kumitat fisem il-European Trade Institute huwa inġenier fil-qasam ta' standardizzazzjoni nerġgħu nilqgħu mill-ġdid u nitu pjaċir nerġgħu nilqawk mill-ġdid biex tagħti eh, il-femit tal-etwi fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, President, grazzi rapporter Komi għal din l-istedina. Eh, trade unions, Eh, pala trade unions aħna eh, nifirħu lil kommissjoni għal din il-proposta eccellenti li waslet wara ħafna xogħol tekniku u politiku li involva eh, eluf ta' esperti u bekk issa naraw illi se jkollna titjib kontinwu meta aħna intejbu l-standards lan huwa l intejbu l-proposta tal-Kommissjoni u nimxu minn dak illi aħna naraw illi hija loop miftuħa għal waħda maluqa biex bekk ikonna konnessjoni aħjar mal-produtturi u l-utenti ta' standards. Issa, ir-riflessjoni tagħna huma bbażati fuq 15-il sena ta' xogħol Eh, fejn jitlu il-New Approach Directive u aħna bdejna naħdmu b'żewċanijiet f'moħħna l-ewwel net nanalizzaw l-impatt tal-standards fuq l-impjegati u mbagħad nippruvaw nagħtu kontribut biex insibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Iżda ħansemmi l-esperjenza tagħna fejn jitlu il- l-oġezzjonijiet. Aħna il-koll nistaw naqblu illi oġezzjonijiet tal standards hija proċedura illi forsi titqis bħala faċli wis biex aħna nsibu soluzzjoni għal ċertu naqasijiet. Dan huwa eżempju ta' kemm il-proċess huwa kumpless minn punt A għal punt B kif qegħdin taraw, dana kollu pala eh, proċess jista' jdum tliet snin biex insibu soluzzjoni għal standards, jiġri dana mhuwiex laqwa mezz kif aħna insibu soluzzjoni għal problema ta' feedback, iżda mhux biss eh, għandna dawn il-kumplessitajiet għaliex xorta waħda eh, rrid ikollna dan is-safety net li huwa utli, iżda aħna mħasbin għaliex m'hemmx safety net għal numru kbir ta' standards prodotti li l-in mill-approċċ il-ġdid. U jekk wieħed iqis il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni, wieħed jara illi hemm ftit oqsma ta' politika illi huma wkoll eh, marbuta ma' New Approach, New Approach Directive u hawnhekk tistgħu taraw illi standardizzazzjoni għandu impatt kbir mhux biss fuq in-negozji, jistgħu wkoll fuq il-persuni, konsumaturi eh, pubbliċi kif ukoll fuq l-ambjent. U allura, għal dawk loqsma fejn ma nix oġġezzjonijiet formali, allura hemmhekk irridu b'xi mod infasslu mekkaniżmu biex l autoritajt pubbliċi u l-partit interessati kollha il-possibilità illi eh, jisfidaw dawn l-standards. U dan wassalni għarwol tar rapport ta' IMCO. Jekk inti taqra il-rapport IMCO, IMCO tal-2010 aktar minn darba, inti tara illi huwa faċli tinduna illi parti sinifikattiv tal-kontenut jista' jinġabar dan il-mod. U forsi e, wara dan ismiħ terġgħu taqra dan ir-rapport. Ir-messaġġ tiegħi huwa dan. Jekk tapplika il-rakkomendazzjonijiet imko għas-sistema attwali, timxi minn din is-sistema għal din is-sistema kif qed fuq l-iskrin. Jiġifieri hawnhekk għandna viżwalizzazzjoni skematika ta' xi wħud mir-rakkomandazzjonijiet imko. u se taraw ir-rwol ċentrali hawnhekk ta' pjattaforma b'diversi partit interessati illi semma l-kollega ta' qabli. Issa, President, jiena hawnhekk nixtieq nisħaq illi l viżwalizzazzjoni ġejja mir rekomendazzjoni ta' imko mingħajr l-ebda manipolazzjoni tista' tbidlu l-kuluri iżda s-sostanza tibqa l-istess. U ġala darba hawnhekk għandna viżwalizzazzjoni biss tar-rapport eh, imko jiena li lill membri distinti u r-rapporter illi jużaw dana kollu bħala punta tluq. Issa, Hawnhekk għandna lista ta' diversi rekomendazzjonijiet mażula mit trade unions iżda xtaqt nenfasizza numru erba'. President, wasanna fi żmien meta qegħdin innaqsu l-budgets madwar l-Ewropa għal sorveljanza tas-swieq u dan jfisser l-awtoritajiet ma jistgħux jipparteċipaw fil-xogħol kollu ta' standardizzazzjoni U għalek, għanna problema ta' finanzjament, il-possibilità li kunem appoċa l autoritajiet pubbliċi kif ukoll partijiet interessati iktar dajfa biex bekk ikunem dan ix-xogħol ta' standardizzazzjoni fl-Ewropa. Aktar dettalji jingħataw eh, b'aktar rakkomandazzjonijiet dettaljati. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna lilek u aħna nieħdu pjaċir illi referejt għal rapport ta' qabel tal-imko u diversi rakkomandazzjonijiet li kien fih ir-rapport. U aħna ovvjament ħadnihom ċerta serjetà dawn il-kummenti. Iżda ovvjament dan huwa tajb ħafna li għamiltu dan ix-xogħol ta' tħajja qabel ma nitlu fil-kumplessitajiet tal-konsiderazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni. Organizzazzjoni oħra li kienet involuta ta' sew fil-xogħol tagħna f'dawn l-aħħar snin u wkoll il-Normapmi illi u kollu ma valuti ħafna mill-aspet ta' SMEs għanna il-Klaus Jongden Tillman li huwa segretarju ġenerali li hija hawnhekk fostna biex jagħti il-fema tagħhom. Sitt minuti jekk jogħġbok. Dottoressa Komi. President, dottoressa Komi, grazzi għall-istedina. Aħna eh, marufa hawnhekk fl-Ewropa u f'Brussell jiena xtaqt nispjegalkom fil-ħin li għandi dispożizzjoni tiegħi Eh, xaħġa ħaġa sibna fl-1996 rajna wkoll sitwazzjoni fejn l-SMEs eh, rridu jkunu involuti fis standardizzazzjoni Ovvjament, iktar ma tkun żgħir, eh, dan jfisser li s-sitwazzjoni tkun iżbaħ. Bl-Ingliż ngħidu small is beautiful u nittama li intom taqblu ma' dan il-konċett aħna eh, inħarsu l-interessi ta' SMEs u naraw illi diversi minn dawn u minn dawn l-entitajiet huma fil-fatt SMEs fiħdan l-Ewropa. U flimkien mal-organizzazzjonijiet ta' li eh, jiffissaw l-standards hawnhekk fl-Ewropa kif ukoll organizzazzjonijiet oħrajn flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra tal-industrija, aħna il-koll flimkien edin nipromuovu ta' kuljum aktar arfien, partiċipazzjoni attiva tal-SMEs fis-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea. Aħna biex ngħidwek il-familja nilqaw il-pakket ta' standardizzazzjoni tal-Komissjoni, il-Komunikazzjoni u la bosta regolament pubblikati l-ewwel ta' Ġunju. Il-familja hija kbira fin-numru tagħha u allura huwa diffiċli li forsi nilħu pożizzjoni dwar proċess. Finalizzajna fil-25 ta' Ottubru il-pożizzjoni tagħna dwar il-proċess u dan huwa punt li kollegi semmew diġa aħna batna il-pozizjoni tagħna il-diversi entitajiet u aħna nistgħu nibatulkom il-pozizjoni tagħna jekk intom titolbuha. Dan il-pakket ta' standardizzazzjoni aħna narfu uffiċjalment il-bżonna l-SMEs li jkunu parti essenzjali tal-ekonomija Ewropea biex bekk ikon aktar partiċipazzjoni fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Jiena xtaqt nurikom fejn ninsabu bħalissa maħniex naħdmu fuq livell nazzjonali, qegħdin naħdmu fuq dik u livell Ewropew u jiena tassew grat li Rob Steele ija hawnhekk l t tagħna meta aħna nħarsu lejn ġejjieni. Sur President, dinja xaġa li għandna nagħmlu dejjem nħarsu lejn il ġejjeni standards internazzjonali dejjem qed isiru aktar aktar importanti partikolarment tal-SMEs prinċipju ta' delegazzjonijiet nazzjonali li kemm il-darba ġi trattat huwa l-pilastru tas sistema kollha kemm hi. Tajba jew ħażina iżda din qed taħdem. U l-SMIs meta jkunu involuti u għedin jibbenefikaw mis-sistema u President permettili illi jiena Ġermaniż iżda semma l-eżempju Ġermaniż jiena nsemmi l-eżempju Olandiż u għanna u kol eżempji oħrajn li huma benchmarks tajbin fil-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni, ġifiri x'qed iseħħ f'dan il-qasam. U allura l-involviment tal-SMEs f'dan is-suq kemm nazzjonali Ewropej u internazzjonali aħna nappoġġaw din il-ħidma kollha. Ma jistax kun hemm partiċipazzjoni ta', ta vera mingħajr votazzjoni, sinjuri. Il-drittijiet ta' votazzjoni se juru u se jagħtu partiċipazzjoni valuri ta' valur għal dawn il-SMEs partikolari u għalhekk aħna nitolbu li konna drittijiet ta' votazzjoni. L-SMEs huma bħala entitajiet jwieġbu malajr għal bidlit fis-swieq. Jiġifieri l-ħeffa mhixi kwistjoni straordinarja għalina iżda aħna nemmnu fil-kwalità. Il-kwalità tfisser li ikonna ħeffa. Jekk xejn ma jmur lil il kwalità Il-ħeffa fl-ICT hija xaġa meħtieġa naqbel u allura l-assoċjazzjonijiet tagħna jaqblu dwar dan ukoll u għalhekk hawnhekk tistgħu taraw fl-slide illi Hawnhekk għandna diversi assoċjazzjonijiet Ewropej u dawn l-assoċjazzjonijiet huma eh, involuti fin-norma u dawn l-SMEs ukoll huma tassew involuti f'dan il-proċess kollu. U għalek li diskussjoni intensiva fil-pajzi kolla neħtieġu f'kull settur ta' servizi standards iva għanna diskussjoni li għalijan għadna ma sabniex selezzjoni għalijan kjew ġobkom għatu dokument ta' pozizjoni tagħna u taraw kemm din hija diskussjoni diffiċli f'dan l-SMEs. Issa, l-NSOs. Għawnek għan eżempju fil-qosor fejn qegħdin nippruvaw orbu lejn l-NSOs u l-ESOs u kemm il-darba naraw li ma jirnexxinniex sortunatament fl-2010 u fl-2011 eh, aħna komplejna l-ħidma tagħna u se nkomplu l-ħidma tagħna. Nisħaq punt ieħor rilevanza tas-swieq kif intqal għal prodotti ġodda, servizzi u standards esistenti dawn huma kondizzjonijiet eh, għal ċikli ta' ħajja fl-ekonomiji. L-SMEs dejjem jissiltu biex ikollhom suċċess. Jekk joġobkom, sinjuri, ejnu li l-SMEs sabiex ikun jistaw jikkompetu. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna. Issa għanna soċ kallima oħra li ħajiffukaw fuq l-SMEs għal darboħra għanna l-Jean Marc Leparko li huwa mill-Ministeru tal-Ekonomija Franċis u kien hawnhekk qabel ukoll u kellimna dwar affarijiet li saru fi Franza biex e, jinvolvu l-SMEs f'dan il-proċess. Għalhekk aħna natuk merba biex inti tgħidilna x'kienet l-esperjenza tagħkom għal sitt minuti. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi aħna l-kol responsabilità responsabilta kollettiva lejn l-SMEs. Uh, kontra il-grupp il-kbar l-SMEs mandomx dipartimenti illi huma involuti fl-istandardizzazzjoni eh, jew persuni involuti għalhekk huwa importanti ħafna illi aħna nejnuhom jiena nixtieq nispjega x'għamilna aħna biex ninkoraġġixxu lill SMEs li jankuma jipparteċipaw fil-iżviluppi tal-istandardizzazzjoni. Kien hemm tet miżuri li ttieħdu fi Franza l-ewwel net sentejn ilu aħna minna reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fuq l-istandardizzazzjoni kif qed tagħmel bħalissa fl-Ewropa nifisha u neħejna eh, l-MVPs għall-SMEs fil-standardizzazzjoni qabel SMS kienu kien ikollhom iħallsu. Issa m'għandhomx dawn il-flus uh, biex ma jridux fuq flus biex jipparteċipaw. Aħna eh, nixtiequhom eh, ġifiri dan l-ostakoli eh, tal-ħlas biex jitħlu tneħħa u eh, dan eh, en biex eh, ikkunem 25% aktar tal-SMEs illi jinvolvu ruhom. Imbagħad kien hemm ukoll kwistjoni tal-investiment tal-ħin. Meta wieħed irtmu l laqat, ovvjament mhux m'hemmx biss involuti spejjeż tal-ivvjaġġar, imma anka ta' persuni li flok ħajkunu din jaħdmu fil-kumpanija ħajkunu x'imkien ieħor. U għalhekk aħna Eh, natu finanzi ta' 50 eh, fil-mija biex dawn ikunu jistaw eh, jipparteċipaw. Li nimponu però kien u kol huwa illi dawn l-SMIs japplikaw b'mod kollettiva għax ma jagħmilx sens li toqgħod tinvolvi l-SMEs eh, individwali. Aħna xtaqnijom illi eh, jiformaw gruppi u jipparteċipaw b'dan il-mod u ma kienu ħerqanin ħafna illi jipparteċipaw, kienu daqxej dizappuntati illi aħna jom li jiformaw grupp, pero xorta wahda irrispondow għas sejħa tagħna u qegħdin jużaw din is-sistema u ma grati ħafna għal xogħol jagħmilna aħna għax għalluna li issa li qegħdin fi grupp ukoll jafu eżattament eh, x'inhi l-pożizzjoni tagħhom bħala grupp. Iġifieri tajjeb li kunem dawn l-assoċjazzjonijiet professjonali għax dawn jistaw u kol inkoraġġixxu lill-SMEs biex jipparteċipaw aktar. Aħna e, kuntatajnijom b'mod dirett e, mill-federazzjoni illi tejnom u kol, e, pero e, u b'dan il-mod li aħna għadin ninvolvuhom mbagħad eh, fih dan qafnor li huwa l-korp ta' standardizzazzjoni Franċiż hemmhekk hemm kumitat li huwa eh, eh, inkarigat mill-SMEs u l-industrija tal-artiġjanat isir identifikazzjoni tal-standards li jistaw ikunu ta' interess partikolari għal SMEs u aħna niġbdulhom l-attenzjoni għal dawn l-standards, ġifiri speċi ta' għażliet minn qabel eh, eh, minħabba numru kbir ta' standards li dejjem qegħdin jiġu iżviluppati. Mena, xinu ma lezzjonijiet li, li nistaw nitalmu għal livell Europo l-ONET. Nridu nkomplu ninkoraġġixxu l-istati membri biex jistabilixxu mekkanizmi ta' inċentivi għall smis ċaħġa ħaġa illi l-Parlament semma fil-rezoluzzjonijiet illi adotta u anka l-Komissjoni għamlet dan fil-laqata U nixtieq nirringrazzjahom lill kummissjoni meta kena laqat eh, dawn talbuna biex aħna ngħidu x'dak li qed iseħħ f'pajjiżna u anke eh, l-istess eh, għamlu stati membri oħra. Huwa importanti dan anke għal pajjiżi fejn mhux qed isir xejn għax dawn jintalbu jgħidu x'qegħdin jagħmlu mbagħad ovvjament meta ma jkollhomx jgħidu jirrealizzaw li jridu jipparteċipaw. Huwa importanti wkoll li forsi jitwaqqaf mekkaniżmu li finanzjar uh, għal dawn l-SMEs biex dawn ikunu jistaw jipparteċipaw f'dawn il-laqata kif isir fi Franza forsi anka kontribuzzjoni minnaħa tal-istati membri in fissom dan jista forsi jgħin u Eh, aktar li l-SMEs. Puntiħor importanti huwa li nkomplu nejnu l-SMEs biex identifikaw eżatt li ma xogħol huwa utli. Eh, L-SMEs għandhom ruol importanti ħafna fl-industrija li eh, li parteċipaw u illi huwa importanti u kol illi aħna naddu l-messaċ il-SMIs li qed iseħħu l-affarijiet fuq dan il-livell Ewropa u li huwa importanti li huma jkunu involuti. Kien hemm min tkellem dwar il-dritt tal-votazzjoni ma naħsibx illi dan huwa soluzzjoni fil-fatt għax dan eh, mhux eh, dejjem Eh, mux demu neċessarju biex wieħed jipparteċipa, anzi jista' jkun ta' ostakolu fir rigward tal sms U importanti li l sms jkunu f'dawn il-gruppi li semmejna aħna biex jkunu jisaw jkunu involuti fix xogħol li jkun jgħat eh, isir dak kien il-, il messaċ tiegħi anka fil rigward dak li ntqal mill-kellimi ta' qabel jekk kollok 25 grupp ta' SMI e fuq livell nazzjonali, e, dawn jistaw jiformaw grupp u jkunu aktar b'saħħithom. Għanna ħafna responsabilta lejn l-SMI e sax wara kollox l-Ewropa ebbażata fuq grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tijak dwar ir-rol tal-SMEs mill-perspettiva ta'kom u anka il-sim tal-prassi tajba bej l-istati minn membri anka r-rol tal-SMEs fuq livell nazzjonali għalek jiena sa kontent illi wasanna għall-aħħar prezentazzjoni fl-ewwel sezzjoni hawnhekk għandna il-Frank Torsten li huwa General Manager ta' Korocord għandu x'jaqsam ma' l-SMI so ħajdinna x'qed iseħ fil-rigward ta' Space Net. Inti tista' tikkumplementa dak li intqal mill-kellima ta' qabel permezz ta' l-esperjenza tiegħek dwar dawn l-standardization l-ewwel net nixtieq ngħid li jiena kuntent ħafna illi qed nirrappreżenta SMI e, eh, f'din il-prezentazzjoni aħna għanna 45 kollega li għatmu f'Berlin u fil-Repubblika ċeka għanna eh, eh, tħul illi poġina fil-definizjoni ta' SMI. E. aħna għanna eh, għanna eh, tivi ħafna fl-standardizzazzjoni minħabba li ħna nitrattaw eh, apparat għal lob ta' tfal, għal playgrounds ta' tfal u għanna anka eżempju ta' standard li li jeżisti mill 1998 u design li kien importanti ħafna u anka ifrenkan xogħol. xol fuq livell nazzjonali jien irrappreżenta il-korp ta' standardizzazzjoni anka għal um, apparat tal-isport għandna grupp ta' ħidma li jitratta il-climbing um, frames li jintużaw. Jiena smajt il-kelima jitkellmu qabel u eh, naħseb li huwa veru illi l-SMI e sandom jipparteċipaw, jekk lejru deraw xistaw jakkwistaw uh, minn uh, mill mill-parteċipazzjoni tagħhom għaw minn asjaf illi hemm din l-opportunità illi hemm dan il-protiku illi wieħed jista' eh, permezz tiegħu jipparteċipa f'dawn eh, l-istandardizzazzjoni. U mbagħad hemm il-kwestjoni ta' rizorsi umani għax ix-xogħol ta' standardizzazzjoni huwa livell Eh, huwa huwa xogħol li fuq livell oli eh, fejn hemm kompetenza teknika ħafna drabi ikun hemm laqat li jsiru fuq f'ġurnata eh, u fuq livell nazzjonali, però fuq livell Ewropa u ħafna drabi ifisser illi wieħed irid uh, jitlaq minn posta xogħol għal tliet ijiem sħaħ jekk wieħed jgħod ukoll iż-żmien tal-ivvjaġġar dwar l-ispejjeż eh, jiena eh, sa fejn naf jiena fil-rigward tal-livell nazzjonali għanna 5.000 euro fis-sena bħala spejjeż fuq livell Ewropa u l-affarijiet jiġu aktar eh, iqumu aktar flus għax qed irid iżid l-ivvjaġġar u l-ispejjeż eh, marbuta miegħu, jiġifieri kważi kważi erba' darbit aktar minn dak li jintefa' fuq livell nazzjonali. Mhux dejjem jagħmel sens li wieħed jipparteċipa, però huwa importanti li wieħed jipparteċipa x'wieħed jista' jkun jaf bil-bidliet li qed isiru u jkollok kuntatt ukoll ma' gruppi ta' konsumaturi, spetturi u dawk illi ikunu qegħdin jagħmlu l iċċekkjar speċjalment dan huwa importanti għalina minħabba l-apparat li jintuża fil-playgrounds. Fi rigward tal-motivazzjoni huwa tajjeb li wieħed jista' jinfluwenza il-korpi ta' standardizzazzjoni. Ħafna semmis fortunatament dan ma jarfux l-standardizzazzjoni huwa element strateġiku fix-xogħol tagħna. L-ispejjeż marbuta mal-bidla mm, tal-prodott, l-ispejjeż jistgħu jkunu għolin ħafna u mhux dejjem e, huwa ta' vantaġġ għalina li l-standards jinbidlu malajr e, fil- fil-standard 176 uh, per eżempju kien hemm ħafna spejjeż involuti u eh, wieħed ikollu iġor dawn l-ispejjeż l-SMEs jekk ma jkunux involuti jista' jkun hemm projbizzjoni tal-prodotti tagħhom jew inkella jista' jkun hemm standards li jinħol u li jumbagħad ikunu diffiċli ħafna biex qed japplikhom u l-affarijiet ikunu aktar stretti fil-ġejjien u aktar ikun aktar diffiċli għal SMEs biex jipparteċipaw. Mela, ftit konklużjonijiet jekk tippermettili. L-SMEs li mannet irridu jkunu attivi fuq livell domestiku edin emmek biex jirrapprezentaw u jipprezentaw. Mandikx problema ta' lingwa meta tkun f'pajjiżek ħafna drabi l-istandardizzazzjoni ssir bl-Ingliż u ma jkollix interpretazzjoni l metu pjaċir bl-interpretazzjoni per eżempju jiena. Hemm ġifieri l-ispejjeż marbuta anka mal-ħin u anka l-isforzi neċessari biex wieħed jipparteċipa eh, f'dawn l-standards Ewropea għalhekk ikun tajjeb li wieħed jkun eh, fi grupp forsi mhux eh, biżejjed biex wieħed ikollok mhux biżejjed li jkollok rappreżentant wieħed għall smis kollha għax hemm bżonn anka in-know-how tekniku u rridu nkunu ċerti li kull perspettiva qed tiġi rappreżentata l-SMEs. Jiġifieri kwa xogħol irridu jiġu imħarsa biex l-standards Eh, jinħolqu b'mod tajjeb u ma jkunux impossibbli jew inaċċessibbli għall smis Ma jistax ikollok sitwazzjoni biss fej kumpaniji kbar jistgħu jipparteċipaw u jkollhom suċċess. Grazzi ħafna tal-esperjenza pratika li inti tkellimt dwara. U nispera li inti użajt ħinek tajjeb, um, kien użu tajjeb tal-ħin tiegħek illi inti ġejt hawnhekk tipparteċipa. Grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. Naseb inti u s-surla Parko taqblu fuq l-importanza tal parteċipazzjoni ta' dawn il-korpi ta' standardizzazzjoni għanna issa nofsija fejn il-membri u l parteċipanti jistaw jamlu il-mistoqsijiet tagħhom. Ma mhux bil-fors se jingħataw risposti diretti wa tajjeb li wieħed jindirizza b'mod dirett il-kellima tafu minn kienu il-kellima kollha eh, eh, nibdow bl-ewwel eh, mistoqsija. Grazzi, President. Nirgrazzja l-kallima tal-prezentazzjoni ċellenti tagħhom e, jina rajt l-proposta u l-emendi proposti e, mill-organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni ehm, Ewropej il-sen u sena l kien qed nara konflitt bejn il-Kunsill Ewropew u l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni. Il-standardizzazzjoni fl-Ewropa qed tkun koerenti, trasparenti u għandha tkun attività fejn jintlaħaq ftejjim bejn l-atturi importanti, l-gruppi fis-soċjetà, l-gruppi dajfa, il-gruppi tal-ambjent, il-konsumaturi il l-industrija u l-kumplament. E, Irtukunem kooperazzjoni bejn l-atturi kollha biex l-istandardazzjoni fl-Ewropa tiġi koordinata b'mod tajjeb u promossa b'mod tajem biex e, taqdi l-ċittadini f'Ewropa kompetittiva. U dan l-approċċ għandu jiġi rifless fil-regolament. Grazzi, President. Grazzi tassew. Ma fimtissew il-mistoqsija tiegħek. Issa, Sur Kreuzman. Grazzi Sir President. Mistoqsija, aħna għadna kemm smajna illi bidliet, bidliet fl-standards, kwistjoni tal-ħin ma rridux ħafna bidliet, il-ħin kollu għaliex dan ifisser illi jiġu ġenerati spejjeż żejda b'mod partikolari għall smes Iżda fl-istess waqt għandna żviluppi tekniċi u żviluppi tekniċi dejjem javanzaw u jiżdiedu. Kif nistgħu pen pont bejn dawn it-tnejn? Jekk huwa ta' vantaġġ mela jagħmel sens li jkollna dan huwa importanti li noħolqu dawn l-standards. Iżda jien nifhem il-punt tal-SMEs dan jiġġenera ħafna spejjeż għalihom u jien nixtieq nisma' l-esperjenza tagħhom f'dan il-qasam. Nixtieq nisma' aktar respons dwar dan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 Dan jiddependi fuq il-mandat, il-ħin li tistabilixxi l-Kummissjoni u kemm tista' tavanza l qoddim bli ħeffa. Id-direttiva tal-ġugarelli pereżempju kellna limiti massimi li ridna nistabilixxu. Suppost kellu jieħu erba snin għal dan il-mandat biex jiżviluppa dawn il-livelli inut li aħna noqdu nejdu illi l-standards jiġu żviluppati bil-mod fil-Parlament. Dan huwa punt interessanti għalija għandkom esperjenzi bħal dawn? Punt ieħor. Meta ngħidu li kulħadd jieħu sehem fuq livell domestiku fuq livell nazzjonali din hija ħaġa dejjem sabiħa. Iżda illum smajna illi l-informazzjoni illi tingħata mhix dejjem waħda sodisfaċenti l-SMEs fuq livell nazzjonali huwa faċli li nindirizzawhom U għonek, għandi kumment li l-gvern franċis, mux dwar ombis, ma dwar stakeholders xjentifiċi oħra u koll. Kif jista' jkonna livelli ta' parteċipazzjoni sodisfaċenti? Kif nistaw nizguraw li dan jiġri? Il-Parlament irrit jindirizza din il-kwistjoni ta' parteċipazzjoni. Grazzi tal-proposti kollha illi għamiltu. Aħna irridu naħsbu għadarbtejn dwar dan u noħorġu bi proposti. Qed nieħu nota tal-mistoqsijiet tagħkom. Diġà għandi tliet offerti għat-tweġibiet tal-ewwel round ta' mistoqsijiet dwar it-timing u l-kwalità. Żgur ser ikolli iktar. Immiss Onorevoli Gepard. Iva, grazzi President. Jena, You qed nara li l-Ġermaniżi huma attivi ħafna llum qed jieħdu sem Il-kwistjoni ta' standardizzazzjoni hija waħda importanti. Jiena nixtieq indur lejn ir-rappreżentant tal-Gvern Franċiż. Nixtieq nagħmilek mistoqsija. Jiena ħassejt illi l-istqarrija tiegħek kienet interessanti immens, apparti l-aħħar punt li inti għamilt. Illi ngħidu illi jekk in-nies jistgħu jgħinu biex jiddeċidu uh, xorta għadhom interessati li jihdu sem fil-ġejjini xinajdu jekk ma jkollhomx dritt għal-voti. negozji jirdu jkunu responsabli fil-konfront tal-intraprizi tagħhom, tan-negozji tagħhom u għalhekk naħseb dan l-argument tiegħek mhux wieħed illi jreġġi l-aħħar wieħed illi inti għamilt. Il-mistoqsija tiegħi dwar xi ħaġa oħra. Xi ħaġa illi jiena ili nitħarreġ dwara. fir-rigward tal-istandardizzazzjoni għandna spiss nitkellmu dwar prodotti u bixxiera smajna dwar batteriji, batteriji li ċarġaw prodotti oħra. Dan jagħmel sens għaliex meta jkollna eżerċizzju ta' standardizzazzjoni dan huwa ta' benefiċċju għal konsumaturi jifrankalhom l-ispejjeż u importanti għal ħidma għal raġunijiet ta' sigurtà iżda hemm dejjem aktar diskussjoni lum il-ġurnata dwar is-servizzi. Tal-għodu smajna dwar is-servizzi. Irdu nagħmlu standardizzazzjoni tas servizzi din għal mistoqsija tiegħi u għandi mistoqsija enormi hawnhekk. Kif nistgħu nistandardizzawhom is-servizzi? huwa fattibbli dan is-servizzi huma servizzi eh, minant in-nies għan-nies qegħdin nitkellmu dwar ċittadini, konsumaturi, negozji illi jużaw jew jagħtu dawn is-servizzi. Kulħadd għandu stennijiet individwali dwar is-servizzi. Din hija l-mistoqsija, l-ikbar mistoqsija tiegħi. Dawk illi huma favur l-standardizzazzjoni ta' servizzi għatuni argumenti. Tista' taħdem din kif tista' taħdem? Jina xiftit xettika għaliex ma nistax nara l-valur mizju ta' unek din l-idea. L-Onorevoli Sur Garcia Diaz se jitkellem dwar din il-mistoqsija nittama issa l-Onorevoli Xalde Moza. Grazzi President, grazzi u koll il-partit interessati kollha għal-prezentazzjoni tajba mens illum. lum Jiena naħseb għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel qed nitkellmu dwar il-ħeffa dwar il-proċess. Jiena naqbel illi aħna rridu nqisu il-ħtieġa il ħtieġa illi nħaffu il-proċess imma dan jiddependi fuq li ma tip ta' standards li aħna nitkellmu qegħdin nitkellmu dwarhom mhux hekk għalhekk forsi dwar l-ICT iridu nħaffu il-proċess għaliex iżvilupp huwa wieħed maġġel imma dwar materjal ta' kostruzzjoni forsi hu aktar ħin. It-tieni mistoqsija. Jiena nixtieq nisma' minn eh, għand persuni oħra li kommentaw dwar l-idea ta' Stefano Boj illi nibdlu għannes tlieta biex dan jinkludi il-ħaddiema u l-autoritajiet ta' sorveljanza ta' suq. mil punt di vista tiegħi din tidher idea tajba iżda x'inhi l-opinjoni mill-partijiet interessati l-oħra kollha. fl ħarnet mistoqsija dwar id-drittijiet tal-voti għal stakeholders ta' kumpaniji X'taħseb dwar dan? Naħseb li raġonevoli imma nixtieq nisma' l-opinjoni tal-stakeholders oħra kollha, grazzi. Good, uh, thank you. Tajjeb, grazzi ħafna. Issur sur Schwab, jogħġbok. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazzi ħafna, President il kienu kollha interessanti u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil kelliema kif ukoll ir-rapporter. Intqal ħafna diġà għalhekk min issendu fil-interventi għaj l-ewwel nett. Standardizzazzjoni hija proċess u sissa dan kien ibbażat fuq approċċ volontarju ġifiri l-involviment tal-industrija u n-negozji fuq livell volontarju. Din il-ħagġa mus sess il-leġizlazzjoni u allura għal standardizzazzjoni għandek bazi differenti minn li kieku jkollok għal leġizlazzjoni. L-involviment eh, ta' diversi utenti u kemm jista' jkun utenti hija xi ħaġa mixtieqa iżda dan mhux l-istess bħal proċess ta' bozzar ta' leġizlazzjoni. Jiġifieri sa' liema punt, liema partijiet interessati, salima punt għanna ninvolvu dawn il-partijiet interessati oħra fil-proċess kollu u għabżon już dan per eżempju chargers tal-mobiles. Smajna illi ikun irrid ikun hemm ċertu pressjoni biex l-affarijiet jimxu l-qoddim, iżda rridu nsaqsu l-anfusna din il-mistoqsija jekk aħna ninvolvu wis partit interessati eh, jista' jkunu mbagħad inkun qed nifirxu eh, sitwazzjoni wis. Issa dwar is-servizzi kif semmit l-Onorevoli Gebhardt. Is-servizzi forsi jistgħu jiġu standardizzati, iżda sinjura ma naqtantx naqbel miegħek mhux neċessarjament huma servizzi għal persuna jista' jkollok servizzi pereżempju li jingħataw fejn il-persuna mhix neċessarjament hija preżenti u allura dak huwa eżempju ieħor. Kumment ieħor. Wieħed mill-kelliema semma l-involviment tal-SMEs kemm kien importanti li dawn kienu involuti. Iva, eh, dan huwa punt importanti għaliex eh, intom se tiġu affettwati mill-standards aktar mill-konsumaturi, iktar mill-ħaddiema. U allura l-involviment tal-SMEs sa mill-bidunet huwa essenzjali. tu punt u għettu jekk domestikament intom intom xinvola involuti fuq livell nazzjonali, forsi tkun involuti f'livell livell Ewropew Jina ma nafx lil min għandi nindirsa din il-mistoqsija partikolari, sur President, iżda mistoqsija din, x'nistgħu nagħmlu biex inħeġġu l-SMEs sabiex ikunu aktar attivi, aktar involuti biex jagħtu kontribut għal dan il-proċess. Nistaw nagħmlu biex nattirawkom għaliex jiser li l-parċipazzjoni għajat jonqos. Grazzi ħafna nasab għandna espert tal-SMEs li jistaw jwieġbu għal dawn mistoqsijiet l-aħħar mistoqsija mir-rapporter il sinjura Laura Comi. Grazzi President. Jiena nifraħ eh, l-intervent tal-rappresentant tal-Ministeru Franċiż għaliex ovvjament eh, hawnhekk għandna eh, fema li tmur kontra forsi il-fema l-aktar mifruxa. U għandna wkoll eżempju aktar prattiku. Jiena nxtaqt nagħti xi riflessjonijiet minna naħa tiegħi Jiena mm, Taljana u allura eh, nafu x'inhuwa il-problema tal-SMEs għandna nuqqas ta' rabtiet eh, bejn il-livell nazzjonali u l-livell Ewropew iżda anke fuq livell nazzjonali mhux dejjem ikonna eh, approċċ konsistenti u allura l-assoċjazzjonijiet tal-SMEs fi Franza, nimmaġina li dawn huma ħafna u differenti. Dawna x-reazzjoni kellhom jiġifieri ħassew illi dana kollu huwa differenti mill-xogħol eh, tagħhom ta' SMEs issa dawn l-SMEs eh, ħolqu xi kumitati, konsorzi jew gruppi mhux awtofiċjali u awtonomi daw il-gruppi mbat eh, fejn daw il-konsorzi jindirizzaw aktar is-setturi jew id-dimensjoni tan negozju għaliex għanna u koll differenza eh, bejn ċertu setturi. Jiena u koll eh, nifirħalħlek għal dan il-titlu li inti referejt għalih eh, fejn forsi kunem xi otjiet bxejn. Nifraħ lil Franza illi kienem xi SMEs illi laqaw dawn l lekkim sejħa vouchers biex jieħdu xi servizzi bxejn Iva, grazzi, kien hemm ħafna mistoqsijiet u se nibda eh, mill-aħħar eh, mistoqsija eh, Sur Santiago u ukoll weġa xi mistoqsijiet. Kena kwistjonijiet ta' ħeffa u proċess u u ukoll mistoqsija mis-Sur Garcia Diaz kena mistoqsijiet fuq il-SMEs u anki għanna kellimiħor u kolli xaktar xikun jitri wieġbeb Is-Sur Thornstein u s-Sur Turman ukoll forsi jista' jikkontribwixxi kif ukoll kien hemm xi mistoqsijiet dwar il-fema tal-proposta ta' Sur Boy. Forsi Sinjura Santiago u oħrajn jistgħu jorbtu ma' dawn l-elementi. Dawk kienu l-punti ewlenin jekk hemm oħrajn jixtiequ jekk jatu kontribut eh, meħba bihom. Sur Harris ukoll, ovvjament. Minuta għal kull kellim jekk joġobkom u eh, ovvjament se nżommu il-ħin. Is-Sinjura Santiago. Grazzi, President. Ehm, dwar dawn l-standards in ġenerali, iva għanna proċess hawnhekk u se aħna kull ħames snin dawn nivvalutaw mill-ġdid u hawnhekk nieħdu deċiżjoni jekk hemm bżonn reviżjoni jew le. U biex ngħinu l-SMEs sabiex ikunu jafu ta' sewx qed isseħ allura s-soluzzjoni hija li jkunu involuti fil-proċess Ewropew anki fuq livell internazzjonali fil-kumitati eh, li qegħdin insegwu dan kollu li xem deċiżjoni qabel eh, standard tiġi reveduta jew le. Xaqt imwieġeb ah, dwar il-ħeffa mistoqsija ta' Signora Ruler, Iva, xi kultant intum wis biex niżviluppaw mandat, kien hemm seba proposti għal pjattaforma u s-senelek tappoġġa e, ta' e, din il-pjattaforma fejn aħna minn qabel inqisu se jkun hemm pjanat għal proċess ta' standardizzazzjoni biex jekk ikun hemm bżonn inħeffu l-elaborazzjoni li ssir wara. Il-proċedura li nsegu fuq livell Ewropew jiddependi fuq it-tiġijiet u allura aktar ma jkun hemm persuni, aktar ikun hemm votazzjoni fis-sistema qabel ma napprovaw standard Ewropew meta nitkellem dwar nisma dwar tibdil fil-sistema ta' votazzjoni jiena nitħasseb xi ftit għaliex aħna sem bidlu għad bażi tas setturi, ġveri jiġifieri x'qed nipproponu eżattament hawnhekk u dana kollu se jkollu impatt realistiku fuq il-proċess Punt ieħor. Semmejt fil-prezentazzjoni edukazzjoni. Punt importanti dan għal ħafna mill-mistoqsijiet li smajna dwarhom mantenzjoni, nżommu l-involviment tal-SMEs biex dawn jifmu li huma l-benefiċċji tas-sistema. Kif ukoll jekk iridu jagħmlu investiment biex jipparteċipaw fis-sistema ta' standardizzazzjoni biex dweġiba ta' Sinjura Komi, il-Federazzjoni ta' Kummerċ għandhom rol importanti biex l smis ikunu involuti fil-proċess ta' standardizzazzjoni Ewropew internazzjonali. Grazie. Uh, Mr. Coburg. Is-Sur Coburg. Grazzi ħafna President l net dwar il-veloċità, teknoloġiji ġodda jiġu jmorru u il-beneficju ta' teknoloġija ġdida u l-introduzzjoni ta' mod veloċi għandha titqies eh, eh, u kol f'kull suq differenti e, sur xal-demuza u għal tkellem tajb meta għal u għet ħares li l-loqsma differenti kienem anka kommenti dwar il-rappresentazzjoni anka rappresentazzjoni adekwata jiddependi fuq it-tip ta' standard li għet titkelmu fuq għaw it-tip ta' suq li għet titkelmu fuq għax dawk interessati huma differenti. Iġifiri, mandux ikun hemm xi regoli formali ta' rappreżentazzjoni ġdaw mhux bil-forsa e, jidħlu fil-kustjoni. Nixtieq uh, u nirrepeti il-kumment tas Sur Schwab kemm huwa utli li toqgħod tistieden nies madwar il-mejda li mhumiex veru entitajiet interessati u mhux qed nitkellem hawnhekk għall-istandards kollha, ovvjament skont is-sitwazzjoni xi tkun dwar l-espansjoni eh, ta' dwar l-espansjoni ta' lista ta' l-annes li ta' aħna ma naqblux ma' din l-ideja u eh, aħna nħossu kol il-sistema ta' votazzjoni da' tibqa' kifini mandux ikun hemm xi sistema ġdida ta' votazzjoni fuq livell Ewropew. Eh, irrid ikun aġenda li titmexxa mill-tiġijiet tas-suq naqbel mal-komment li sar dwar uh, dan u uh, xtaqt ngħid eja nirriflettu l-ewwel jekk uh, oġġett il ħadem għal ċertu prodott biex tiġi jiġi stabilit prodott jista' jiġi traspost b'mod awtomatiku għal servizzi, per eżempju. Grazzi ħafna kallim li jmiss punti importanti dwar l-standards lan mhuwiex li nlimitaw il-kompetizzjoni, anzi li nsaħħuwa u li nippermettu li jkun hemm prodotti ġodda fis-suq u anka illi dawn jiġu iżviluppati. Ġifieri dan huwa l-element fundamentali bażiku meta wieħed ikun qed jitkellem dwar l-standards. It-tieni punt irridu nagħmlu differenza bejn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 qed nitkellmu dwar standards li għandhom x'jaqsmu mal-kejl, mad-daqs. Ġifieri wieħed irid ikejjel u jara li qed ikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet li hemm fl-standards biex inkunu ċerti li il-prodott huwa sikur għall-utenti u li ma joħloqx eh, problemi. Ġifieri dawn l-standards mixin b'mod tajjeb minn żmien għal ieħor nirrealizzaw li jkun hemm bżonn ta' bidla f'ċertu elementi ma mhijiex bidla veloċija bidla stabli. Fil-dominju kompetittiv qed nitkellmu hemmhekk e, dwar it-teknoloġija. U f'dan il-każ iridu inżommu mal-pass tal-bidliet illi jippermettu lill-utenti u lill-konsumaturi li jixtru l-prodotti b'fiduċja. Eżempju, wieħed, per eżempju, għal uh, telefon mobile, għana l-smartphones, li huma aktar komplessi għax għandhom ħafna aktar um, funzjoni mill-telefon GSM. Il-GSM xorta għadu jaħdem, il-ġodda jaħdmu bil-GSM fjom. Iġifiri, iżvilupp um, ta' dan ir-rigward huwa għandu xaqsam dwar l-interoperabilità Irridu nasikuraw illi għalek kwalinkwa eh, bidla li s-sir tkun wahda konsistenti. Iġifiri meta nizviluppaw xi standard ġdid jew nagħmlu reviżjoni ta' xi standard, irridu naraw li dan ħajjibqa' jikkonforma ma' verżjoni antika tiegħu. Permetti li żewġ sentenzi oħra? l-ICIS jamlu referenza għall-ispecifikazzjoni ta' konsorzja, per eżempju, u kummentiħor li rrit naqsama kont mod veloċi dwar l smis huwa fil-Digital Europe aħna għanna manifatturi ta' telekom u tal-IT u, u, u um, software developers u għanna u kol pala membri sħaħa industri assoċjazzjonijiet tal-ICT nazzjonali u l-sistema qed taħdem tajjeb ħafna bħalissa ma nasibx li wieħed għandu joqgħod minnaħa jqis l-SMEs u organizzazzjonijiet minnaħa l-oħra. Il-aħjar ħaġa huwa li dawn jaħdmu flimkien u b'kooperazzjoni e, wkoll. Grazzi ħafna is-sur e, Grazzi ħafna. Fir rigward tal-istandardizzazzjoni ta' servizzi din hija mistoqsija li hija relevanti għax diġà e, settur innifsu meta eh, għamet il-kussjoni. Missa noqgħod nitkellem dwar il-benefiċċji involuti għax inti ġa semmejthom jiena kien hemm il-kwalità, il-kompetizzjoni ġusta, eccetera u Għalek għan irrespondi ta' kif wieħed jista' jistandardizza xi ħaġa li tiddependi fuq il-konsumaturi nifsu. L-enfasi eh, huwa eh, il-valur illi jara il-konsumatur u e, differenza toħroġ mid-differenzi tal-fornitur tas servizz. Abbażi tal-esperjenza illi aħna kenna mill-każijiet li tiġa semmejt huwa illi inti tiffoka fuq iċ-ċiklu tal-ħajja tas servizz, iġifieri nindirizzaw kwistjonijiet orizzontali, l-ispejjeż, l-eċċellenza fis-servizz, il-kontijiet, iġifieri kussjonijiet orizzontali komuni. Umbat dawka vertikali dwar id dizzin tas servizz per eżempju il-promozzjoni tiegħu, l-input tal-konsumatur, il-proċessi eh, pal per eżempju servizzi ta' traduzzjoni, Dawn huma eh, eh, jagħtu definizzjoni tas servizz, jiġifieri pereżempju jekk għandek bżonn traduzzjoni, mela għandek bżonn professjonista jagħmel ix-xogħol fil-bidu, u mbagħad għandek bżonn persun oħra għal affarijiet aktar tekniċi. Dawn huma kollha standardizzati u jaqgħu fih dan l-standards dawn il-vertikali, jiġifieri. per eżempju, fil rigward tal-ġest ċessjoni tal-faċilitajiet, per eżempju, fej għandek il-service providers. Il-kustjoni jemmek titħol dwar il-kontratti li kunem bej konsumatur u l-fornitura. Il-problema li ma hemmx um, fema komuni ta' bej pajjiż u ieħor ta' xi huma id-definizzjonijiet aħna f'sen għamilna dokumenti tal-linji ta' gwida biex dawk interessati jifmu eh, u jkunu jafu kif jistaw jibbenefikaw mill-standards f'dawn loqsma b'dan l-dokumentu bil-abbozz nisperaw li nkomplu nqajmu koxjenza għalfejn dwar eh, din il-kustjoni nżidu l kompetittività u nibnu fuq dawk l-istejjer li diġa kienu stejjer ta' suċċess is-sur Harris trying to sit here. Move, move to this one. No. Oh, it's okay. Is it working now? Right, come here. Come here, sit. Thank you very much. Grazie Hafner. Misa nuqat nerġa nirrepeti laffar il li int għalu. Zoċ kumenti veloċi l għennet Iva, il-bidliet uh, fl-istandardizzazzjoni għandhom xaqsmu mal-bidliet fit-teknoloġija imma hemm bidliet eh, oħrajn uh, tal-standards li qegħdin eh, isiru minħabba l leġiżlazzjoni kellna nkalmenti minn kumpaniji żgħar illi l-standards ridu jbidluhom minħabba l leġiżlazzjoni U uh, fuq l-standards ta' servizzi dan jiddependi fuq is-settur. ċertu setturi li jużaw is-servizz bħala addizzjoni għal pereżempju prodotti ma' nifatturat għandhom l-standards tagħhom. L-standards għandhom dejjem ikunu utli mux iskuza biex noqogħdu nżidu l burokrazija Grazzi ħafna xi kummenti fuq l-SMIs fil-qosor. Eh, biex mbagħad naddu għal sezzjoni li jmiss il-sur De Parco kellu xi eh, kummenti mistoqsijiet eh, indirizzati leħa. Grazzi President. Qabel ma nitratta l-SMIs nixtieq nwiġġa il mistoqsija ta' Sinjora Ruler. Hija staqsietni dwar parteċipanti oħra apparti l-SMEs. Jina dan ma semmejtux fil-prezentazzjoni tiegħi għaliex qalu li biex nitkellem dwar l-SMEs biss. U hekk għamilt, id-dispożizzjonijiet kollha illi semmejt dwar l-SMEs jew mafqa wkoll għal konsumaturi, trade unions u organizzazzjonijiet tal-ambjent. L-ispejjeż tagħhom jiġu koperti jekk huma jkollhom għalfejn jieħdu sem fil-xogħol. U kollox bxejn u kollox huwa kopert. Ser natu l-istess inċentiv lil dawn il-parteċipanti dwar il-konsorzja tal-SMEs. Aħna din il-ħaġa ma nħeġġuwiex ovvjament. Nistaqsuhom biex jinġabru flimkien fi gruppi biex jidħlu fi proċess eżistenti. Ma rridux proċeduri paralleli ta' standardizzazzjoni, aħna rridu nintegraw il-proċessi attwali illi iħarsu l-interess ġenerali. Għaliex aħna f'dan interessati għanna organizzazzjonijiet internazzjonali u Ewropej ta' standardizzazzjoni li huma stabiliti biex iħarsu l-interess tal-pubbliku in ġenerali u din hija d-direzzjoni tagħna biex inwieġeb għal mistoqsijiet oħra mill-Onorevoli Gebhardt, l-Onorevoli Xaldemose dwar id-drittijiet tal-votazzjoni jiena meċ il l-SMEs marridomx illi eh, jihdu sem jew jivvutaw f'dawk l-organizzazzjonijiet fejn jistaw jivvutaw ġifiri l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni nazzjonali fejn tittieħed il-pożizzjoni ġenerali. Iżda id-dritt tal-vot li huwa wieħed parallel għas sistema li diġà teżisti din tkun xaġa differenti xi ħadd li jmur jivvota biex jippreżenta fema illi tkun tirrappreżenta xi ħaġa iva, ma kif ser nafu illi dan il-vot ser ikun qed ikopri l sms e kollha fl-istati membri kollha, fis-setturi kollha. Din hija xi ħaġa diffiċli li nsibu tarfa. SMI jista' jagħmel eh, sforz iżda dak illi aħna ta' bilħaq neħtieġu huwa illi nibdew mill-bidunet is-sistema kollha bl-organizzazzjonijiet tagħna fuq livell nazzjonali. U għalhekk nippreferi nagħti preferenza lil vot nazzjonali li nħeġġu lin-nies biex jieħdu sem u mbagħad din tkun parti integrali mill-proċess kollu kemm hu. Jiena nixtieq inwieġeb għal mistoqsija l-mistoqsijiet li tqajmu mill-Onorevoli Gebhardt u l-Onorevoli Schwab. Kif ninvolvu partijiet interessati fil-proċess ta' standardizzazzjoni? Tweġiba waħda sempliċi. Namlu l-standards aktar sexy aktar attrajenti biex kulħadd ikun irid jieħu sem għaliex nafu illi hekk jitwaqqaf fis-suq. Punt ieħor, tarif u edukazzjoni. Jiena qed ninduna illi fl-istati membri kollha m'għandniex l-edukazzjoni meħtieġa, pereżempju l-inġiniera fil-qasam ta' standardizzazzjoni. Ejjew intejbuh dan rridu nrawmu kuxjenza hija parti mill-ħidma tagħna u dan irridu nagħmluh fl-istati membri kollha. 56 sekonda, għandi ħaġa oħra xi ngħid, din l-istampa se nurijilkom. Ġiet infasla forsi minn Lara Komi jew il-President u turina x'inita bilħaq l-istandardizzazzjoni. Turina x'inhuma s-servizzi Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għall-istampa iż-żajra fuq ix-xelluk. L-eżempju tal-hairdresser. Jekk naraw din l-istampa ngħidu ta' bilħaq neħtieġu standards fiħdan is-servizzi. so we're very grateful to allow us. So to, I think you, you gave us copyright to use it. Natajna id-dritt tal-awtur biex nużawa dik l-istampa. Xi ħadd jitkellem? Sur Tolsten diġa għalinna kif l-standards għandhom ikunu aktar seksi għal SMEs. Forsi dan jista' jkun is-suġġett tagħna llum. Naddu għall aħħar sessjoni għalhekk għaliex eh, nixtiequ ftit tal-ħin għall-mistoqsijiet. Żommu fil-qosor kellima. Għandna Rob Stilmana llum u tajni 10 minuti konna ġenerużi ħafna jekk m'għandu bżonnhom tant l-aħjar. tajna ftit tal-ħin zejjed ukoll il-Sinjura Amy Marasco, membru tal-Bord tad Diretturi tal-Istitut tal-Istandards Nazzjonali Amerikan. Hija ġitaw matul il-ġimgħa ta' Thanksgiving u aħna grati ħafna u nixtieq nitlob skuża lill-ambaxxata għaliex kellna norganizzaw din um, il-laqa illum din il-ġimgħa. Nixtieq nagħti merħba wkoll għall-ewwel darba is-Sur Feng Chungwang mill-missjoni ċiniża l-Unjoni Ewropea, imbagħad David Dossett, huwa l-President tal-Kumitat Ewropew ta' Senelek u Dirk Weiler il huwa l-President ta' Etsi u David Wilkinson għadu kemm jasal issa dil-minuta għaliex nafu il-GRC kienet jaħdem qatih il-bira ġurnata sieħa Jiena kont eh, fl-istess laqa miegħu flimkien mal-ambaxxatur Amerikan dwar l-standards internazzjonali. Modu kemm daħal issa f'nofs introduzzjoni tiegħi, nagħtik merħba David. U għalhekk jekk jogħġobkom żommu mal-ħin forsi nkunu nistgħu indaħlu xifti tal-mistoqsijiet fl-aħħar. L-ewwel nett, Robert Steele għal 10 minuti jekk jogħġbok. Grazzi President, grazzi Rapporter. Jena napprezza ħafna din l-opportunità illi eh, niddiskuti ma'kom hawnhekk dal-għodu. Il-titlu ta' diskors tiegħi, il-prezentazzjoni tiegħi huwa standardizzazzjoni fl-ambjent globali, evidenza konkreta. Intom ittuli li biex niprezentalkom din l-evidenza konkreta. Nixtieq nitkellem dwar il prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali u dwar dak li jaħdem tajjeb mod ġenerali nixtieq ngħid illi il-ftehim intern qed jaħdem tajjeb fl-Ewropa. Punt ieħor aħna qegħdin niżviluppaw l-standards biex nilħu ħtiġijiet tas-suq u biex dan nagħmluh irdu niżguraw li jkollna mudelli vijabbli biex dan nagħmluh. Il-membri tal-ISO għanna 163 membri madwar id-dinja aħna noperaw għabbażi tal-prinċipju pajis wieħed, vot wieħed, vot għal kull pajis, eh, l-ideja li konna voti fl-Europa pala pajizi separati, dan huwa vantaġġ il-pajizi li huma rappreżentati ikopru 98% tal-tħul globali nazzjonali għanna bosta komitati tekniċi għanna 3300 grupp tekniċi, gruppi tekniċi, kull-jum għanna 11 il-laqa għaddeja ximkien fid-dinja palissa. Waħda mill-affarijiet il-membri kollha tal-ISO u l-ISO stess hija involuta hija li timpenja l-stakeholders. Il-Bord ta' Manager Tekniku dan l-aħħar ippubblika żewġ dokumenti dwar il-bini ta' kunsens. Nixtieq nisħaq dwar it-titli hawnhekk, l-impen tal-stakeholders fi proġetti ġodda biex id-deċiżjoni tal-ISO jaħdmu parteċipazzjoni fil-laqat tal-standards, l-iżviluppi tal-standards u kol il-Komitati Nazzjonali, din hija parti importanti mill-proċess ta' żvilupp tal-standards u kol it-tmexxija tal-Kumitati tagħna. Dawn id-dokumenti huma ċari huma diretti u nista' nadihomkom hawnhekk fil-Parlament. All right. Thank you. Um, I'd also point out that in fact we do have Jiena nixtieq ngħid ukoll illi għandna impenn sinifikanti ma' żewġ gruppi partikolari illi jissemmew fil-abbozza regolament l assemmis fil-konsumaturi. Il-konsumaturi u l-SMEs għandhom l-opportunità li jieħdu sem fi delegazzjonijiet nazzjonali tal-Kumitati tal-ISO huma effettivi hemmhekk. L-opportunità illi jkunu qrib b'mod ġeografiku jirridu nsaħħuha. Kemm nomed bi u eko, enek, għandhom standards komuni bosta kumitati rigward ta' kwistjonijiet marbuta mal-kwalità, servizzi, turizmu. U dak li nxaqsam Enek u t-tim ta' Stephen. L-ergonomija fost oħrajn li jan voluta. Għanna gruppi speċifiċi fiħdan ISO bħal Kopolko. -ko il-grupp ta' politika tal-konsumatur tagħna li titratta kwistjonijiet marbuta b'mod speċifiku mal-konsumaturi. Il-bidliet globali u ir-rispons ta' ISO għal bidla globali. Jidher biċċar il-kwistjonijiet ta' sostenibilità ifissru illi meta aħna qegħdin nitkellmu dwar l-standards ma nitkellmux biss dwar standards ta' ekonomija jew ta' inġinerija anka jekk dawn qed nitkellmu dwarhom, imma qed nitkellmu wkoll dwar is-sostenibilità u l-ispazju soċjetali. Nistgħu naraw illi hemm sensila sħiħa ta' kumitati tekniċi li ġew ma' f'dawn l-aħħar ħames snin. Dinja tweġiba għal ħtieġa tas-suq. Biex nixtieq nikwota mill-Forum Ekonomiku Dinji meta nevalwaw l-impatt ta' din is-sena niddiskrivu is-sitt riski globali bħala bidla fil-klima, konflitt ġeopolitiku, l-volatilità, il-diżugwaljanzi u kol il-fallimenti globali. Dawn mhumiex tekniċi u ekonomiċi, biss iżda l-kol għandhom impatt fuq negozji, l-gvern, il-konsumaturi u gruppi oħra ta' partijiet interessati illi jiddependu fuq l-standards internazzjonali. It-tweġiba għal dawn il-kwistjonijiet hija waħda leġislattiva, iżda fi kwistjonijiet ta' definizzjoni din tista' forsi titratta l-standards internazzjonali. Narġgħu nitrattaw dan il-grupp id-definizzjoni li jkollna definizzjoni internazzjonali ta' termini komuni ta' osma ġodda din dan huwa qasam importanti immens għall-istandardizzazzjoni. Dak li aħna qegħdin nagħmlu huwa li nippruvaw noħolqu fiduċja, fiduċja fost il-katini, fiduċja madwar id-dinja, fiduċja fost l-imsieħba ta' kummerċ kemm fl-Ewropa kif ukoll b'mod internazzjonali. Waħda mill-istoqsijiet li kellna ftit qabel kif nistaw naddu il-valur tal istandards lil dawk illi ta' bilħaq jihdu sem u lil dawk illi ma jihdux sem. Hemm żewġ livelli. Il-membri tal-ISO u l-organizzazzjoni tal-standards l-oħrajn diġa ħadmu ħafna dwar dan u hemm opportunità kbira biex din il-ħaġa niċċaraw aktar f'termini sempliċi. Dak li qed taraw fuq il-bord huma rappreżentanti rappreżentati hawnhekk dan juri l-valur ekonomiku tal-istandards fuq livell ekonomiku fuq livell ta' negozju. Jina nemmen li aħna irridu nuru l-negozji. xemm involut, u ma ser jinvolvu ruħom jekk jaraw valur. Irridu nisqu dwar punt numru erba. Non parteċipazzjoni fl-standardizzazzjoni tati it-teħid ta' deċiżjoni li l-kompetizzjoni, iġifiri, jekk ma jimportax memx għalfejt involvi ruħek, imma jekk importak involvi ruħek. Għalix dawn huma regoli illi inti tissegwi. Mbagħad xi evidenza konkreta fir rigward tal-valur ta' standards din neħtiġuha l-ISO pubblika dan id-dokument 11 il-każ minnaħa ta' negozji madwar id-dinja illi juru illi l-standards iżidu l-beħ, itejbu l-aċċess tas-suq u iżidu l-fiduċja fost il-klijenti, itejbu l effiċjenza u jnaqsu l-ispejjeż dan iżid il-profitti. Dawn l-eżempji jitrattaw uħut minnom negozji żgħar. Dwar l-involviment tal-Ewropa fl-ISO 17% tal-sħubija totali tal-ISO jirrappreżentata fl-Unjoni Ewropea intom tinsabu kważi fuq il-kumitati kollha tekniċi u tagħti kontribut sinifikanti lill-gvernanza. 17 fil-mija. Ġifieri intkom għandkom involviment kbir fih dan l-ISO. Qasam ewlieni u għalftejjim ta' Vienna illi għadu kemm ifakkar l-20 anniversarju tiegħu. Hemm il-vantaġġi li tistgħu taraw fuq l-iskrin u mill-punt di vista ta' ISO dan iżid it-tama illi standard ta' ISO jiġi aċċettat pala standard Ewropew u koll illi l-standard Ewropew jiġi aċċettat pala standard internazzjonali. U il-fattur tal-ħin għatnej li huma. Min din is-slajd taraw illi fl-Ewropa permezz ta' dan il-ftehim għanda input kbir fiħdan il portafoll ta' ISO prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali u l wol ta' ISO. Il-prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali huwa fil-qofol ta' dan il-proċess membri tagħna jorganizzaw laqat u ma wkoll joperaw għabbażi tal-prinċipju vot wieħed tal kull pajjiż. Il-modell ta' negozju ta' ISO jopera għabbażi tal-prinċipju ta' trasparenza, imparzjalità, kunsens. Aħna irridu nkunu relevanti b'mod globali. Uħut mill-kellima ta' qabli diġà tkellmu dwar dan. Irridu nkunu aktar sempliċi dwar dan ser nitkellem dal-waqt irridu inħarsu wkoll ir-riżorsi illi nużaw fl-iżvilupp tal-standards bosta persuni tkellmu dwar iktar sempliċi, iktar maġġel u aħjar. Aħna irridu namlu tlita li huma rridu nkun aktar sempliċi fil-mod kif niżviluppaw l-standards, nużaw l-akronomi per eżempju. Irridu naġlu ma rridux naħlu ħin taħat. Xi kelliema qalu semmew dan il-punt. Iċ-ċirkostanzi, per eżempju, il-materjal tal-kostruzzjoni dan irid jiġi żviluppat mod maġel jekk ikun hemm xi terremot. Odot ta' komunikazzjoni fl-aħħar net, għajżu qed taħdem dwar l-odot ta' komunikazzjoni, qegħdin nużaw Webex pereżempju biex il-parteċipazzjoni tista' tkun waħda diretta, qegħdin nużaw il-medja soċjali wkoll u qegħdin nużaw ħafna l-internet. Jiena nixtieq nistieden il-membri li jekk ma tkunux tistgħu torqdu bil-lejl biex titħlu tagħtu għajn lill-website ta' Aizo għaliex hemm ħafna tarif dwar dak illi aħna nagħmlu. Nitlob skuża għaliex biss il-ħin minuta, grazzi tal-ħin tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi tal prezenza tiegħek il-kumitat kif tafu Eh, zar lajso darbtejn ġifiri aħna għeddin eh, u koll insebu l-proċess li t-sir emek. Issa bi pjaċir nistiden il-Sinjura Amy Marasco biex kellimna eh, Sinjura Marasko minn ansi għanda 6 minuti. Jena Amy Marasco, membru tal-Borta Diretturi ta' American National Standards Institute ansi, għed nitkellem fi sem ansi l-lum u xtaqt naqsam ma'kom il-fat il-President tagħna tassew japprezza din l-istedina illi aħna nkunu parti minn dan is smigħ tant importanti tal-lum. Għal dawk foskom illi forsi mintomx familjari maħna, anzi għandu kważi mit sena u organizzazzjoni mux għal profit illi koordina il-valutazzjoni ta' standards amerikani kif ukoll aħna l-entità Amerikana għall-ISO u għanna u kol komitat nazjonali li reprezenta l-IC u għanna reprezentaw il-Stati Uniti u kol diversi fora. Jina edawnek il-lum biex naqsamma kom ħarsa ġenerali għall-approċ Amerikan għal standardizzazzjoni aħna għanna approach bottom-up, jiġifieri l-utenti ifasslu attivitajiet ta' standardizzazzjoni, aħna niddependu fuq l-involviment u kooperazzjoni ta' diversi partijiet interessati, gvern, industrija, gruppi ta' konsumaturi jiġu eh, bil-femiet tagħhom meta nġibu nfasslu standardizzazzjoni. Id-diversità ta' tissaħħa l-sistema tagħna u din hija sistema marbuta mas suċċess mal-ekonomija globali. Aktar minn 100.000 standard ġew sviluppati fl-Istati Uniti minn organizzazzjonijiet ta' svilupp ta' standards, konsorzja u eluf ta' komitati. Aktar minn 10.000 minn dawn il standards u kol għaddew lil ansi u ġew approvati pala standards nazzjonali Amerikani u dana juri illi dawn id-dokumenti jissegwu il-ħtiġijiet essenzjali tagħna ġew sviluppi, sviluppati b'mod apert kif ukoll abbażi ta' konsensus. il-parteċipazzjoni f'dan l-iżvilupp ta' standards huwa miftuħ lil kull parti interessata li huwa affettwat bħal aġenziji ta' gvern, negozji, intraprizi kbar u żaru medji kif ukoll assoċjazzjoni tal-kummerċ. Kulħadd jista' jkun parti minn dan il-proċess u anki fost dawk li jizvoluppaw l istandards ta' NC irridu jizguraw illi l-SMEs ikollhom ukoll opportunità li jipparteċipaw. Aktar minn nofs il-parteċipanti fil kumitati tekniċi jaħdmu l-SMEs. Il-kontribuzzjoni tagħhom jassigura li l-standards jirriflettu teknoloġiji riċenti, innovazzjonijiet u l-aqwa prassi ħafna entitajiet ta' standards jagħtu risorsi għabbażi tal-internet biex bekk ikun hemm partiċipazzjoni mill-SMEs li lin mill kemm dawn ikunu l-bot jew restrizzjoni ta' budget u għabbażi ta' dawn l-odot tal-internet għandna benefiċċju importanti biex inħeffu l isvilupp tal-standards aktar opportunitajiet ta' eh, laqat u kol se jaraw illi jizguraw illi konna l-involviment tal-konsumaturi. il sistema tagħna hija mexxija mis-settur privat, iżda huwa importanti illi narfu illi l-gvern Amerikan ukoll juża l-standards u jipparteċiba b'mod attiv l-iżvilupp tal-standards. Anzi dejjem ħadmet sabiex ikun hemm relazzjoni tajba bejn is-setturi pubbliċi u privati u l-aqwa eżempju ta' dan huwa il-National Technology Transfer and Advancement Act. Din il-liġi tidderiġi l-aġenziji ta' governativi sabiex ikun hemm standards għabbasi ta' konsensus u biex dawn jipparteċipaw ukoll fil-attivitajiet ta' settur privat din il-liġi għenet il-gvern sabiex iżżid effiċenza ta' standards ma jkunx hemm reputazzjoni ta' sforzi kif ukoll innaqsu l-ispejjeż ta' konformità. Aktar kważi 10.000 standard ġew inkorporati eh, fir referenzi għal regolamentazzjonijiet. U kif ukoll flimkien ma' dokumentazzjoni rilevanti ċerti attribwiti li jkunu preżenti bi standard tkun rappreżentata użata mill-Gvern Amerikan. Fl-14 Ottubru l-Istati Uniti u l-Konsilli eh, rilevanti ħarġu rapport dwar attivitajiet sabiex nindirizzaw prioritajiet nazzjonali bir-rakkomandazzjonijiet ta' politika dokument li tistgħu ssibu. This report provides an overview of the current legal and biex bekk ukoll afas għal relazzjoni bejn il-privat u l-pubbliku fl-iżvilupp ta' standards u dana juru wkoll rakkomandazzjonijiet mill-White House biex jgħinu l gwida għall-aġenziji il-ftuħ, il-bilanċ, il-konsensus, il-proċessi, l-appelli, ifis u anki għafas ta' licenzjar għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali huma l punti ewlenin tal-proċess kollu tagħna u huma fattur importanti meta aġenzija tal-gvern qed tirreferi għall standards fir-regolamentazzjoni l-istrateġija tagħna tesplora dawn il-konċetti kollha li jiena fissirtu aktar dokument jagħti viżjoni waħda għan kif ukoll qafas legali li jista' jintuża mill-partijiet interessati kollha biex jiksbu l-anijiet tagħhom ta' standardizzazzjoni. Kull grupp għandu s-saħħa li jiddetermina x'inhuma eh, standards li se jkunu importanti għal partijiet interessati tagħhom. L-ansija impenjata wkoll li jkun hemm sistema fejn il-bżonnijiet tas-soċjetà jiddeterminaw il-kontenut u l-ħtiġijiet ta' numru ta' standards li jiġu sviluppati taħt eh, proċess abbażi ta' standardizzazzjoni u dan huwa importanti għal ħtiġijiet ta' konformità u għandna wkoll prinċipji ta' valutazzjoni illi jispjegaw dana kollu. Importanti li ninnotaw ukoll li meta nirreferu għall standardizzazzjoni globali ma nirreferewx biss għall iso u l-ICE, standards illi jżommu mal-prinċipji bażiċi tal-WTO u ma relevanti fuq livell globali u aħna noppoġġaw dawn il-prinċipji li qegħdin naraw hawnhekk. Fl-aħħar mill-aħħar il-fema tagħna hi illi hemm diversi mezzi kif naslu għal standard relevanti jew ehm, fassal minn mudell nazzjonali jew ta' partiċipazzjoni jew grupp ta' konsorzju. L-standards irridu jiġu iżviluppati biex biex ikunu bħala tweġiba għal bżonnijiet tas soċjetà m'għandhomx ikunu xkiel għal kummerċ. Is-sistema tagħna hija miftuħa, aċċessibbli u ħafna drabi ntużat bħala mudell in-nazzjon tagħna huwa impenjat mhux biss biex jaqdi l-interessi ta' dawk fi dan il-frontieri iżda biex nappoġġaw ukoll sistema globali ta' kummerċ li jkun bilanċat u mingħajr ostakli. Grazzi ħafna għal din l-opportunità u napprezzawha. Well, thank you very much for a very Grazie ħafna l-prezentazzjoni komprensiva tiegħek u fit min minuti li ħadd kienet utli ħafna anka il-materjal li kellek kien tassaw utli u żgur li ħajkun hawn min ikun interessat li eh, eh, jiċċekkja fuq l-internet. Eh, u anka il-referenza tijak għal eh, WTO kienet wahda importanti u itli immens. Issa naddu għal eh, kellimi li jmiss li huwa il-sur Chung Chuang u ħana dilek il-mikrofonu għal 6 minuti. Grazie ħafna President. Jina ismi huwa Feng Chung Guan u kontent ħafna li qiegħed għaw u għandi din l-opportunità li nagħmel din il prezentazzjoni tal-istandardizzazzjoni fi ċina. Fisem il- eh, il-sur Chen Chang, Chang jiena nixtieq il l tijaw. tiegħu. L-ewwel qed għandi din uh, l-istampa tal-istandardazzjoni stampa siħa, mbagħad għandna għandna il uh, għandi xi punti xnejt dwar standards internazzjonali. L-ewwel fl-ewwel parti nixtieq nispjega l-standardizzazzjoni uh, Ċiniża minn tliet aspetti L-għonet għanna il-korp ta' standards nazjonali ċinis. Għandu żewġ livelli, għandu livell nazjonali u għandu livell eh, provinċjali. Il-dak nazjonali huwa autorizzat mill kunsill Statali u mill-amministrazzjoni tal-standards eh, ċiniżi li huwa SAC. Dan eh, fil-fatt eh, din l-amministrazzjoni tirrappreżenta li ċina fil-organizzazzjonijiet eh, tal-ISO jisi u oħrajn internazzjonali u reġjonali fuq il-livell ta' provinċja, il-gvernijiet lokali ġifiri emburo tekniku u ta' kwalità illi huwa responsabbli mill-istandardizzazzjoni fir-reġjun kollu inkluż l-iżvilupp, reġistrazzjoni u l-promozzjoni ta' dawn l-standards il-livell nazzjonali. l-SAC iġifiri jagħmel il-leġislazzjoni għall-istandardizzazzjoni u jkun hemm ukoll strateġija tal-anijiet ta' dan il-kanal ta' standardizzazzjoni anka koordinazzjoni u revizjoni ta' standards nazzjonali. Ifisser ukoll li wieħed jaħdem il-qrib ma' dawn il-komitati tekniċi biex inkunu e, mixin pass pass ma' żviluppi xjentifiċi u tekniċi ikun hemm koordinazzjoni u supervizjoni l iżviluppi ta' dawn l-standards nazzjonali u ġestjoni ta' l-ġestjoni tagħhom dawn l-standards. U anka ne, ne aħna e, kif tiġa semmejt e, e, nirrappreżentaw li ċina fl-ISO, l-ISC u organizzazzjonijiet oħra internazzjonali ta' kooperazzjoni fuq l-istandardizzazzjoni aspettiħor li jina nishtiq nurikom huwa il-ġestjoni tal-istandardizzazzjoni fiċ-Ċina u mill-ċart mill-slide li għandkom tistaw taraw din l-informazzjoni ta' din is-sistema ta' standardizzazzjoni tal-ġestjoni tal-istandardizzazzjoni. Isfennet qed taraw il-kumitati tekniċi nazzjonali ta' din l-istandardizzazzjoni illi għandhom ruol importanti ħafna biex jabbozzaw dawn l-standards li ikunu bdow huma stess jew inkella fuq talba ta' xi aġenziji relevanti pereżempju forsi fuq talba ta' provinċi jew reġuni lokali jew inkella fuq talba tal-ministri jew l-industrija jew l-parlamenta u anka fuq talba tal-SAC nifissa. jekk il-proposta tal-standards tiġi adottata minn xi reġjun lokali jew provinċja, din tiġi tingħata definizzjoni ta' standard nazzjonali fiċ-Ċina jekk din tiġi adottata mill-Ministri din tiġi eh, tina ta' definizjoni ta' standard settorjali. Jekk tiġi eh, adottata mill-SAC, tiġi definita bħala standard nazzjonali fiċ-Ċina. Nixtieq nispjega illi bħalissa hemm 496 eh, komitat tekniku fi ċina li jaħdem mal organizzazzjonijiet rilevanti. Mela, jekk jista' jkun forsi taddi għal eh, dak li għandek tgħid fuq eh, l-istandards internazzjonali għax ma tantx għandna ħin jgħid il-President. Mela. il-xogħol ta' standardazzjoni ċiniż għamel ħafna żvilupp jiġi jisir revizjoni eh, eh, reviżjoni tiegħu mill-gvern u eh, jipparteċipaw fih is-setturi kollha tas-suq u appoġġat mill-gvern u koordinat mill-industriji u mill-istituti differenti hemm standards um, f'ħafna oqsma differenti, per eżempju fis-sigurtà tal-ikel, fis-sigurtà tal-prodotti għal konsumaturi, l-aġġustament industrijali, teknoloġija tal livelloli uh, u l-enerġija u risorsi, kif ukoll protezzjoni tal-ambjent. Jina nixtieq se nitkellem dwar il-konformità ma' standards internazzjonali. Il-Gvern Ċiniż uh, jagħti importanza kbira għal konformità ma' dawn l-standards internazzjonali. Meta dawn l-standards jiġu sottomessi għal uh, SAC dawn u eh, appoġġ finanzjeru mill-gvern jekk ikunu jikkonformaw ma' standards internazzjonali. U anka isiru proċeduri aktar veloċi. Il-rata ta' adozzjoni hija ta' 80% tal-standards Eh, fil-loqsma eh, ta' li għandhom xaqsmu mal eh, apparat elettromekkaniku, ma' dbaħir, ma' lazzar u anka ma' oħrajn. 88.5% tal-standards ħafna drabi jiġu adottati u e, jider illi e, e, il-proċess jara illi il-kunem ħarsin tas saħħa tal-konsumatur, tal-ambjent, tal-annimali u tal-bnedmin. Jekk joġbok ikkonkludi jgħid il-President minħabba l ħin qiegħed jafas. Nirringrazzjak tal-president tal, waqqaf li l-kellimi minħabba illi uh, għadbaqa ħafna kellima u memx bizzejet ħin. Et jirringrazzja li l-kellimi. And then to, uh, Mr., uh, to David Dossett from Sen Is-sur David Dossett minn Senelec. Għandu xi slides, xi preżentanna. Sitt minuti. Grazzi President u grazzi l rapporter tal-istadina. Jiena nixtieq ngħid kelmtejn dwar ir-rabtiet internazzjonali bejn Sen u Senelek l-iktar flimkien mal e ISC diġa semmiet in-naħa tal-ISO minn antrob Issa nixtieq nitkellem fuq il-ftejmiet bej l-ISO u s-Senelek. Il-prinċipji ta' dawn il-ftejmiet jinsabu fuq l-iskrin u dawn huma importanti biex nevitaw li jkollna xogħol doppju fuq l-żewġ livelli aħna nixtiequ standards identiċi standards Ewropej u internazzjonali aħna stabilejna ftejmiet fiħdan dawn il-protokoll għal ripartizzjoni tax-xogħol jew issir fl-Ewropa jew inkella b'mod internazzjonali imma mhux fi żewġ naħat aħna wkoll qed napplekaw proċeduri simultani ta' kummentar u aċċettar ta' abbozzi. Il-vot Ewropew huwa skont il-prinċipju ta' Trattat ta' Nizza. X'inhuma r riżultati ta' dawn il-ftehim? Tistgħu tarawhom hawnhekk fuq il-bord Dan juri illi 30% tal-portofol ta' sen huwa identiku għal dak ta' ISO. Dan ilu fisseħ għal 20 sena għanna livell ta' 75% ta' standards jew identiċi jew inkella vera simili. Il-livell ta' standards armonizzati jiġifieri dawk l-standards illi jiġu prodotti fit-tweġiba għal leġislazzjoni li tappoġġa 20% tal-istandards armonizzati ta' sen huma identiċi għal dawk ta' ISO u naħa tal-IEC din tammonta għal 75% tal-standards li huma identiċi jew vera simili għal dawk tal-IEC. Il-vantaġġi ta' dawn il-ftemijiet huma li l-stakeholders jiddeterminaw xi standards huma meħtieġa fuq livell tal-Ewropa jew inkella internazzjonali. L-armonizzazzjoni tal-standards Ewropej u globali tagħmel aktar faċli li jkun hemm esportazzjonijiet minn kumpaniji Ewropej fi dan is-suq globali għandi xi ħaġa iktar minn dan. Dan jiżgura li l-prodotti li jidħlu fis-suq Ewropew ikunu prodotti state of the art tal-iprem kwalità u l-standard armonizzat jippermettilhom illi dawn ikunu f'konformità mal leġislazzjoni u regoli Ewropej. Aħna nemmnu l-dawn iftemiet u tħaddim tagħhom, tħaddim tajjeb tagħhom. Ifisser illi sen u senelek huma l-imsieħba reġjonali l-aktar effettivi għal IEC u ISO. Aħna wkoll immorru lil in mill-ftehmiet formali tagħna aħna għanna sħubijiet għall-armonizzazzjoni globali biex niftħu is-suq eh, globali għall-manifatturi Ewropej, inneħħu xkil tekniku għall-kummerċ, naqsmu l-arfin tagħna fost il-reġuni, fost il-pajjiżi, nejnu l-kooperazzjoni fuq il-pjattaformi internazzjonali u wkoll ikkonna it-titjib tal-infrastruttura u l-kwalità tagħha għanna bosta affiljazzjonijiet, bosta tekniċi, ftejmit ta' kooperazzjoni. Sem fil-komponent ta' standardizzazzjoni fi dialogi bilaterali tagħna u kol permess ta' għajnuna teknika l-iżviluppi ta' standards fi bnadi oħra tad dinja. Pala riżultat ta' tal il-programm tistgħu taraw fuq l-slide illi għandna satax l-affiljati fil-pajjiżi Ewropej għandna entità ta' sħubija li għall-Awstralja. Għandna wkoll kollegi fil ċina flimkien mal-Ezzi u ser ikonna wkoll entità fl-Indja, proġett tal-Indja ser jimxil qoddim u aħna nirringrazzaw il komissjon għal proposti tagħha. Aħna konna f'Washington, flimkien ma' Ansi ftit tal-ġimgħat ilu. Għandna memoranda ta' understanding u ftehmiet ta' kooperazzjoni ma' bosta reġuni ma' l-Amerika ta' fuq u tisfel Afrika, il russja u ftehim komuni ma' l-istati tal-golf, għandna ftehmiet ma' l-SAC fiċ-Ċina il-Korea, il-Kanada u l il ġappun Dawn l-imsieħba internazzjonali kollha aħna għandna ftejmiet bilaterali magħhom. Nixtieq nurikom l-influenza tal-standards Ewropej madwar id-dinja. Tistgħu taraw din din slide fejn hemm standards Ewropej illi jiġu użati madwar id-dinja għal lifts u l-escalators. Grazzi tassew tal-ħin tagħkom, President bit flattered oh. that. But thank you very much. Grazie ħafna, Iva, di kienet prezentazzjoni utli ħafna, informattiva u kol. Ħadna nota u kol illi fiċċina il-lifts u l-escalators u kol kienu voluti u dana jorbot mal prezentazzjoni ta' Sir Chungwang. Is-Sur Vajler issa se jkellimna dwar eh, perspettivi minn Etsy u David Wilkinson imbagħad wara jitkellem mill-JRC. Dirk Weiler jekk jogħġbok. For... Grazzi ħafna għall-istedina tagħkom u l-istedina li Lezzi sabiex tikkumplimenta l-femit ta' sistemi oħra eh, Ewropej bħal Senelek u Sen. Malkem, inti u kol għandek xi rabtiet ma' Etsi għaliex aħna u koll libsin l-istess ingravata li hija fil-fatt ingravata ta' Etsy. U allura jiena minnaħa tiegħi xtaqt inressa tlet punti Etsy tilqa il riforma tas sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea grazzi lill kummissjoni tal-li tatna dan l-abbozz u dan il-pakket kollu. Aħna nifmu u nappoġġaw il-proposti tal-Kummissjoni illi konna specifikazzjonijiet kemm għal settur pubbliku u privat ta' ċertu kundizzjonijiet trasparenza, ftuħ, deċentralizzazzjoni. Aħna nemnu illi dan huwa tassew importanti għall-użu globali u għall-kompetitività sabiex l-industrija Ewropea tibqa' tassew kompetittiva fejn tidħol l-istandardizzazzjoni biex bekk standards u speċifikazzjonijiet ikunu aċċettabbli b'mod wiesa' li l-in mill-oriġini jekkux minn STOs jew minn konsorzja. L-istess waqt inkunu nistaw namlu ġestjoni tal-ħtiġijiet reġjonali li jkunu speċifiċi. Punt ieħor minna ħatijaj. Aħna nistennew li l-Unjoni Ewropea tippromovi l-entitajiet tagħha stess Eh, li tiddisemina wkoll ix-xogħol tagħhom bil-mezzi adegwati u dawn jistgħu jkunu differenti skont is-setturi. L-industrija tal-ICT hija differenti minn setturi oħra. Nafu illi għandna dawn id-differenzi u forsi tiftakru illi Etsy kienet maħluqa fl-1988 konsensus mill-Kommissjoni, mill-Stati membri u l-industrija bħala entità Ewropea fejn il-partit interessati kollha jipparteċipaw fil-ħolqien ta' standards. Tafu wkoll illi dana wassal għal tmexxija tal-Ewropa fl-industrija tat telekomunikazzjonijiet. Dana sar l-ewwel net permezz ta' standards ta' kwalità għoljin fl-Ewropa dawn ġew globalizzati mbagħad permezz ta' diversi mekkaniżmi u aħna allura issa qegħdin fi sħab ma' organizzazzjonijiet oħra ta' standards nazzjonali u reġjonali passi CCSA fiċ-Ċina, artists u anzi eh, organizzazzjonijiet fl-Amerika, fl-Stati Uniti, kif ukoll fil-Ġappun u fil-Korea. Issa għanna 5.3 biljon utenti fis-sistemi varji tagħna ta' telekomunikazzjonijiet u ovvjament se jkun aktar żviluppi madwar id-dinja. Għanna aktar minn design il ta' kooperazzjoni ma' diversi organizzazzjonijiet madwar id-dinja. Mezziħor kif nkunu uh, nidru fuq il-xena globali hija li nużaw relazzjonijiet ta' entitajiet Ewropej u internazzjonali. Punt ieħor minn ħatijaj L-importanza li nintroduċu f'mezz kontrollat il-mod kif l-ispeċifikazzjonijiet jiġu aċċettati bħala standards fih dan l-Unjoni Ewropea għal xiri pubbliku kif ukoll għal qasam tal-politika. Dan jfisser illi għandna bżonn azzjoni partikolari għal pjattaforma tal-partit interessati biex nidefinixxu l-proċessi kif ukoll ikonna teħid ta' deċiżjonijiet fih dan l-istess pjattaforma u jkollna proċessi fejn jitlu l-IPRs u kwistjonijiet ta' copyright. Nittamaw li kummissjoni tkun tista' twaqqaf din il-pjattaforma sa l-aħħar ta' din is-sena sabiex nibdew naħdmu dwar dan il-punt is-sena d-dieħla. Umbagħad dan kollu jkun disponibbli meta r-regolament jiġi adottat fl-2013. Punt ieħor minn ħatijaj dwar il-parteċipazzjoni tal-SMEs. Differenza minn dak li smajna qabel fetzi u fi sħubijiet ta' tile ġenerazzjoni fejn edin niżviluppaw l-standards tal-mobiles, emmek il-parċipazzjoni zdidet eh, u ma naqsitx f'dan l-aħħar snin. U għallura nikkonkludi billi najt illi edin naraw l-standards u l ispeċifikazzjonijiet u ħafna drabi illum eh, semmejnijom li dawn jiġu sviluppati fuq livell volontarju, fuq livell globali għal suq globali. Lan ta' dan il-qafas regolatorju għandu jkun illi il-regolatorju jinfluenzaw biss dan il-proċess immexxi misfiq meta jkun meħtieġ biex bekk nilħu eh, għanijiet ta' politika anki fejn tidħol il-kompetitività. Eżempju, Fetzi aħna dejjem nwasslu għal soluzzjonijiet jew fi żmien jew qabel iż-żmien, grazzi. Grazzi ħafna tal-kommenti tijak naddusa għal David Wilkinson mill-ċentru ta' riċerka konġunta li ħaj jitkellem fuq l-attivitajiet eh, ta' mek. kollu jaqbess xie slides biex iżomma mal ħin Iva, grazzi, jajt il-kallimi, nir-ingrazzjak tal-li eh, studintu l-JRC biex ikun hawnhekk eh, l-lum f'dan ismieħ. Il-JRC, dan iċ-ċentru ta' riċerka konġunta, huwa il-servizz in-house ta' xjenza l-kompetenza eh, tal-Kummissjoni. Ġifiri aħna għanna l-appoċ ċentifiku għal eh, l-izvilup, l-implementazzjoni, il-ħsib wara il-politika eh, ta' l-Unjoni Ewropea. U għalfejn aħna involuti fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Fil-fat, il-offo la' huwa illi il-lum ħafna mill-standards iridu iqisu mill-bidu net il-bilanċ bejn l-efficienza, il-produttività u il-kompetittività tal-industrija u minnaħa l-oħra il-ħarsin tal-ambjent u s sigurta tal-ċittadini. Għalek, bilanċ um, eh, bilanċ tajjeb eh, irrit jinħol anka fil-proċess regolatorju u li u kol tħassib industrijali u lan u il-puntawlini eh, huwa li il xjenza ħafna drabi tipprovdi dan il-bilanċ neċessarju. Il-JRC jagħmel il-riċerka neċessarja jaħdem fuq l-armonizzazzjoni tal-metodoloġija u jipprovdi kol Informazzjoni teknika eh, diretta li tintuża mill kol pjanka il-ċertifikazzjoni u anka materjal ta' referenza u ta' kejl li huwa tant importanti fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Biex intikom stampa għasira eh, tal-loqsma tal-enerġija, ta' trasport, per eżempju tal-dik digitali, sigurta' u sikurezza u anka l-ħarsin tal-konsumatur f'dawn l-osma kollha aħna provdejna informazzjoni biex biex il-Kummissjoni tkun se tagħti definizzjoni ta' x'inhuma nano materials għal numru ta' snin il-GRC mexxa l-laboratorji li għanna frispra li huma responsabbli me metodoloġija għal u jkejlu l-emissjonijiet mill-karozzi u minn vetturi oħra. Dawn huma importanti ħafna l-proċess regolatorju anka għal proċessi ta' standardizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, fil-pakket tal-Kummissjoni tistaw taraw illi il-Komissjoni qed tgħid li l-JRC qed jipprovdi l-input xjentifiku għall-esperti tagħha biex eh, inqisu l-produttività ekonomika u l-ħtiġijiet soċjali bħal dawk ambjentali, s-sostenibilità, is-sigurtà u s-sikurezza. U qed nappoġġjaw ukoll eh, il-proċess anticipazzjoni fejn il-Kummissjoni eh, tara x'inhuma l-ħtiġijiet għall-istenders li ħajkonna fil-ġejjieni. U naħseb illi din il-kustjoni titkun aktar um, globali fl-approċ tagħha, l-industrija issa qed issir aktar globali u jekk se jkun hemm aċċess għas-swieq globali rridu nħarsu lejn dawn il-bilanċi u naraw li x-xjenza Eh, tkun edha tqis dan tuħdu pala l-bażi tagħha u l-missjoni tagħna hija din il-ħaġa minn issa stess minn dal-mument stess qegħdin naħdmu flimkien mal-kollegi tagħna fl-Istati Uniti qegħdin nisperaw illi ikunem din il-letter of intent li tiġi firmata il-ġimgħa id-dieħla fil-Kunsell Ekonomiku Transatlantiku fejn aħna ħanaraw x'inhuwa l-xogħol bażi ta' pediment li jipprovdi l-standards għal um, e-mobility u l-grids u ħajkonna fil-fatt ħafna organizzazzjonijiet involuti miż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Hija kustjoni importanti ħafna għall-iżvilupp tal-ekonomiji u huwa importanti li l-standards tekniċi jkunu mill-bidu tajbin għax l-industrija tista' tinvesti biss meta jkunu jafu kif se jinkisbu l-standards u x'inhuwa il-bilanċ. Ġifieri, il-messaġġ min-naħa tal-industrija fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku huwa jekk iġobkom imxu l-qudiem fuq livell eh, ta' gvern biex tiddizinjaw dawn l-standards. Għalhekk pala pass konkret qegħdin nam qegħdin inwafqu żewġ ċentri ta' interoperabilta wieħed fi Spraf eh, fl-Itala Viġin Milan u liħor Gon, viċin Chicago meċi mid-Departiment tal-Enerġija biex bekk inkunu nistaw nibdu naħdmu fuq ix-xjenza bażika li għandna bżonn Eh, biex fl-iskadenza li għanna nkunu nistaw niprovdu l-standards neċessarji għall-industrija. Fl-aħħar lantana huwa li konna standards globali, ovvjament, huwa tajjeb li wieħed jaħdem bisħubija qegħdin naħdmu b'mod qawwi mal l-imsieħba Amerikani fuq dan ma nixtiequ anka nespandu dan biex ikonna wkoll parteċipanti oħra minn pajjiżi oħra missa noqgħod niddiskuti il-diagrammi um, tiegħi li huma tekniċi u ħan ikkonkludi il-riċerka tal-GRC hija importanti immens għal um, kompetitività Ewropea il-xenza hija bażi essenzjali għal standard tajjeb irridu nkunu aktar internazzjonali fl standard tagħna u l-JRC bħala parti mill-Kummissjoni Ewropea qed tagħti l-input tagħha xjentifiku biex ikun hemm dan l-input għall-standards u għall-internazzjonalizzazzjoni ta' dan il-proċess ta' standardizzazzjoni. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd jiddispjaċini li ma hemmx ħin ħin biżejjed biex isir ir-round tal-mistoqsijiet u risposti, però nixtieq li l-kellima jibqgħu biex il-membri parlamentari jkunu jistgħu jitkellmu kon fuq livell individwali. Eh, Jiena kuntent ħafna li kienaw il-JRC hawnhekk jipparteċipa Mana. u anka kuntent ħafna nisma dwar il-ftehim li ħajġi firmat il-ftehim transatlantiku li ħajjiġi iffirmat il-ġimgħa diħla Jiena nixi għalhekk issa ngħaddi għalla rakomi Komi biex tagħlaq il-smieħ u intikom it-timetable għall-attività tagħna u nistieden il-kellima kollha u dawk kollha li kienu qegħdin niseguna fuq l-internet biex ikomplu jkomplu isegwu il-proċess. Naddi għall-aħħar kallima. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja għal darbohra għal daw kollha illi intervjenew għaliex il-kontributi kienu kontributi tajbin meħtieġa wkoll għax-shadow reporters l-oħra. Għaliex millum wara nofsinhar u għada aħna ser nibdew naħdmu biex intemmu l-abbozz tagħna biex ikonna xogħol aktar maqutu għalhekk nixtieq nirringrazzjakom mod partikolari fl-ewwel slot, fl-ewwel parti aħna fimna dwar il-ħtieġa illi inħaffu il-veloċità ma rridux ma tridx issir skapitu tal-kwalità u jiena għalhekk eh, toġobni l-frażi illi kwalità tfisser veloċità għaliex spiss xi ħaġa ta' kwalità tajba trid tkun bil-fors xi ħaġa li ssir b'mod maġġel f'ċertu setturi iktar minn oħrajn. Tkellimna wkoll dwar l-aspett tal-SMEs, ser naraw kif nistgħu nirrappreżentawhom bl-aħjar mod dwar id-dritt tal-votazzjoni u kif l-SMEs fuq livell nazzjonali irridu jkunu koordinati aħjar, miġbur aħjar bejnietom. U kif edna fil-bidu irridu nibdew mill-livell nazzjonali biex imbagħad ngħaddu għal livell Ewropew, struttura il qablet wara l-Kummissjoni fir-rapport ta' inizjattiva. Ser inżommu l-aspett eh, tal-privat u wkoll l-aspett eh, volontarju. Nixtieq niċċara xi ħaġa, irridu nisħu dwar approach differenti meta nkunu qegħdin nindirizzaw il-problemi ta' kif huma rappreżentati l-kategoriji għalli spiss niffokaw fuq l-intraprizi iż-żar u l-kbar imma irdu naraw x'inhu s-settur li jiddetermina l-standards u l-differenza fi żmien fil-ħin. Malaj malajr, il-problema ta' rappreżentanza kif qedtilkom irridu nindirizzawha aktar fuq livell nazzjonali u Ewropew Jina ma nitħaċ illi flimkien mal-kollegi l-oħra irrit nishtiq insaxħa ir-wol tal-JRC. Dan għattu f'bosta okkazjonijiet, daħan nieħu kol f'dossier soħra paralleli, parapporta inizjattiva dwar it min program Afas. Dan għamilniħ għalix il-konnessjoni bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni aħna irridu nisfruttawa fi strutturi illi diġa huma parti mill-Kummissjoni diġa huma preżenti u għalhekk għaliex ma nagħtuhomx aktar potenzjal għaliex ma nisfruttawhomx biex ikunu jistgħu jużawhom is-settur privat u l-SMEs ukoll. Jekk ma nużawhomx aħna sejrin jużawhom aħjar. Pereżempju l-Istati Uniti ġew ħabtuna l-bib ta' wis, imma eja nibdew minn dak illi għandna aħna u minn dak illi nistgħu nistrutturaw aħna il-finanzjament tal-entitajiet ta' standardizzazzjoni u għed mill-elementi għaw l eni fl-imkien ma' simplifikazzjoni tagħhom għalhekk il-ħol inta pjattaforma illi tippermetti biex ikun hemm għal għall stakeholders kollha u koll ikun hemm rappreżentanza ta' kulħadd ir-rabta bejn l-organizmi Ewropej u dawk internazzjonali l-aħħar sessjoni għalija kienet waħda mill-aktar sessjonijiet importanti għaliex jiena flimkien ma' Shadow Rapporters irrid nisħa aktar dwar l-internazzjonalizzazzjoni għaliex meta nitkellmu dwar standards Ewropej ta' kwalità għolja Ewropea tajjeb imma irridu illi din tkun maqsuma fuq livell internazzjonali qegħdin ngħixu f'dinja dejjem aktar globali u għalhekk dan huwa lan illi għanna jista' jkun għan ambizjuż imma jina smajt li intom il-koll disponibli l-iktar fl-aħħar slot tagħna u għalhekk din hija xi ħaġa ta' sew deċiżiva. Jiena disponibli għalikom jekk tridu tagħtu xi kontributi ulterjuri oħra parti dawk tal-lum se nagħtikom skadenza biss u mbagħad il-kalendarju jagħtihuna l-President. Nitlobkom jekk għandkom xi femijiet, xi opinjonijiet oħra, suġġerimenti oħra illi dawn ta' domna sal-5 ta' Diċembru. Mbagħad ser ikonna il-laqat suċċessivi qabel ma noħorġu bla bots bid-draft flimkien ma' xedow rapporters u għalhekk għalina u importanti illi konna kwadru ġenerali, kwadru komplet qabel ma nħejji qabel ma nippreżenta l-abbozz ta' rapport. Nishtiq nirringrazzjalkom għal darboħra li xkienet ċaġa ta' siwi għalija sħaqna dwar aspetti oħra li ma konniex sħaqna dwarhom fil-hearings preċedenti. Issa għalek għanna dawn l-standards għanna opinjoni totali tagħhom u nittamaw illi konna viżjoni universali wkoll għal suġġett illi huwa komuni għalina l-kol. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Lara Komi talli organizzat eh, dan fl flimkien ma l-Onorevoli Kostas u koll il-kollegi tiegħi. Biex nala. Sennati nagħti l-kalendarju kif qalet Lara. Hija ser tippreżenta l-emendi proposti tagħha flimkien ma' Shadows Edward Kozisnik li huwa rapporter għal rapport ta' strateġija tagħna ser ikun parti minn dan il-proċess ukoll u għalhekk għandna kontinwità ta' għarfien hawnhekk. Flimkien ma' l-Onorevoli Moza, l-Onorevoli Mendes, l-Onorevoli Ruler, l-Onorevoli De Jong, il-kol kienu valuti fit fasil tal-ewwel rapport. Lara għalhekk ser tagħmel sforz kbir biex tibatinna l-abbozz ta' rapport tagħha qabel il-miliet 22 ta' Diċembru ser ikun rigal tal-miliet għalina l-kol dan ser nażaminawh fl-24 fil-25 ta' jannar nittamaw. Mbagħad ser niftu skadenza l-emendi is-7 ta' frar, nażaminawhom fl-aħħar ta' frar, 28 u 29 ta' frar u fiħdan l-imko qed nippjanaw li nivutaw fl-20 fil-21 ta' Marzu u mbagħad ngħaddu għall-plenarja ta' Mejju bejn wieħed u ieħor. Qed niddiskutu mal-gvern Danis li ser ikun qed imexxi il-presidenza il presidenza il-presidenza pollaka diġa konxata dawn l-attivitajiet nafu illi il-presidenza daniża jridu jagħmlu progress aħna nikkonsidraw illi din hija biċċa tassew importanti mill-adwar is-suq uniku l-istrateġija 2020 jena naħseb li l-preżentazzjoni, preżentazzjonijiet tagħkom illum jisħu dwar l-importanza ewlenija illi ikonna suq globali uniku, ekonomija illi taħdem tajjeb, taħdem tajjeb għan negozji, għal konsumaturi u għal ċittadini illi huma impjegati u konsumaturi fl-istess waqt. Grazzi tal-kontributi tagħkom, jiddispjaċini li kelli naġġilkom xi ftit, iżda aħna ser inqisu l kontributi kollha tagħkom il-laqa xandret fuq l-internet, nishtiq nirringrazzja li l-kull min segwina online fuq l-internet u din il-web stream ser titpoġġa fl-arkivi għal kull min jishtiq jerġa' jara kif ukoll ser ikun hemm kopji tal prezentazzjonijiet kollha illi kellna. Hemm arkivju tal-materjal kollu illi tajtuna. Tiq nirringrazzja l parteċipanti kollha issa nagħlaq din is-sessjoni tal-laqa il-kumitat ser jerġa' jiltaqa' fit-tlieta għandna żewġ punti dwar l-standards tal-vetturi ta' forestrija u tal-bidja u kol iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. U għalek nistennikom illum wara nofsinhar. Grazzi tassew.